Uh, so, ladies and gentlemen, uh, I wish you all good afternoon. tajjeb, senjuri. Natu merħba unek l-Sur Vincent Van Kukenborn li huwa l-Ministru Belġan għall-Intrepriza u Simplifikazzjoni. Huwa titlu sabi ħafna ma nafx qatt kenniex Ministru ta' Simplifikazzjoni hawnhekk preżenti. Ħaġa li aħna interessati ħafna fiha. Qabel ma teħmer merħba nixtieq niftaħ formalment il-laqa tal-lum għal nofsinhar. Għandkom l-aġenda qudiemkom, allura nixtieq nistaqsikom għall-adozzjoni tal-aġenda. Tajjeb wis. kol nishtiq nejdilkom illi din il-laqa tiġi web streamed. U għalhekk nixtieq infakkarkom illi il-kamera qed tiġbed lilkom il-mikrofonu fuq in-naħa tal- tal-lemin ta'kom. Huwa privileġġ kbir għalina illi f'din il-laqa fil-bidu tal-prezenza belġana nisimaw Missur Vincent Van Quickenborn mill-agenda tal-Presidenza Belġana għassu uniku. U dawk illi raw il-bukli tal-strategija tas sew utli l umabatu batu nafu l-kompetitivita u l-kwistjonijiet ta' suq intern jinsabu fil-programm tal-Presidenza Belġana u dinija xi ħaġa ta' sew tajba lina. Allura se dan il-Ministru biex jitkellem dwar xi kwistjonijiet li huwa jixtieq li aħna naħdmu dwarhom. Naħseb li korrajtu l-Presidenza Belġana bdiet kunċert ta' sew kbir hawnhekk barra barra l-Parlament Ewropew naf li kien hemm ħut minnkom preżenti, imma dawk li ma setgħux ikunu preżenti jistgħu jiċċelebraw aktar tard miegħkom. Ek joġbu il-Ministru, bat wara jwieġa għal xi mistoqsijiet minn tal-kollegi tiegħi. Grazzi, Sur President, Signori. Nerfu membri tal-Parlament jien nixtieq nirringrazzjakom tal-li tajtuni din l-opportunità mill-bidunet tal-Presidenza Belġana biex nistabilixxi l-prioritajiet tiegħi għassu suq intern u għall-protezzjoni tal-konsumatur. Il-President tal-Kumitat diċa refera għal fatt li fiħdan il-programm ta' azzjoni tagħna għas-siċċur li ġejjin għandna għanijiet ċari li waqafna għassu uniku u anke għal protezzjoni tal-konsumatur. Fil-prezentazzjoni tiegħi tal-lum jiena se nitkellem dwar sitt kwistjonijiet. Tlieta minnhom huma tassew importanti ser nitkellem dwar is-suq intern, nittrattaw f'aktar profondità, id-direttiva tal-protezzjoni tal-konsumatur u kol, u it-telet net u jiena ser nitkellem dwar id-direttiva tal-pagamenti tard. Il-kumitat tagħkom ħadem bisih dwar dan il-punt. Nixtieq nibda fil-bidunet bl-ewwel element importanti. Dan huwa il-fatt li dun it-trattaw f'aktar profondità is-suq intern. Jiena naħseb li l-kriżi ekonomika u finanzjara ta' dan l-aħħar u rrit li hemm xi noqqasijiet fil-mudell Ewropew tagħna. U jekk fil-ġejjeni aħna irridu nżommu mal-livell ta' benessri ta' ċittadini tagħna mill mela allura irridu infittxu mudell ieħor ġdid ekonomiku. Irridu fejn permezz tiegħu noħolqu tkabbir ekonomiku aktar sostenibbli u l-ewwel net tagħna bżonn ta' riformi fil-Istati membri imma anke f'dak li rigwarda l-Unjoni Ewropea in ġenerali hija tittuħ l-inizjattiva biex tiżgura li Ja tkun tista' taħdem lejn dan it-kabbir ekonomiku. Jiena nishti nitkellem dwar 1992 fejn l-Ewropa kienet għadija minn perjodu ta' tkabbir ekonomiku baxx taħt it-tmexxija ta' Jacques Delors. Iżda hija hemmhekk dit tibni issu intern, mbagħad kien hemm perjodu ta' aktar dinamiżmu u aktar twemmin dwar il-binja tal-Ewropa. Jina naħseb illi wasal iż-żmien biex ndaħlu xi ftit ta' dinamizmu frisk dan il-proċess. Illum għandna il-problema illi l-Unjoni Ewropea għadha xi ftit lura f'dak li għandu xaqsam it-kabbir ekonomiku, l-prospettiva ta' tkabbir ekonomiku fi rigward ta' kontinenti oħra. Aħna naraw il-kontinenti oħra pal l-Asja, l-Amerika t'isfel, it-kabbir ekonomiku nkiseb u aħna nejru xifti tal jum Il-vantaċ tagħna huwa l-professur Monti, l-eks komissarju, għamel studju eccellenti illi huwa tkellem dwar tlet kwistjonijiet l-ewwel net l-integrazzjoni. Hija xi ftit diffiċli wieħed jitratta su intern bakta profondità iżda fl-istess waqt hemm opportunitajiet biex wieħed jeleb iskil li huwa identifika fir-rigward ta' twetti ta' suq intern u ħajb xi soluzzjonijiet biex jaħdem favur dan. Jiena naħseb illi illum il-kuntest istituzzjonali l-ġdid tal-Ewropa, jiġifieri it-Trattat tal-Lisbona, u l-poter li għandkom intom parlament ifisser li f'din il-kamra f'dan il-komitat Matul il-Presidenza Belġana tal-Unjoni Ewropea aħna irridu niżguraw il-rapport tal-Professur Mario Monti ikun jista jiġi tradott f'azzjonijiet konkreti. Program għal-bidla. Il-Kummissarju Barnier ħabbar illi lejn l-aħħar tas-sena huwa ser joħroġ blatt tas-suq uniku hekk isejjaħlu. Tifsira ta' dan hija xi ħaġa tassew sinifikanti ser issibu referenza għal dan fir-rapport tal-Onorevoli Grek illi ġie ħejji f'dan il-Kumitat. L-att dwar is-suq uniku huwa proġett ambizzjuż fejn meżuri speċifiċi ser jippermettu na biex aħna niżguraw il-ċittadini, il-konsumaturi, il-komunità ta' negozju tagħna tkun tista' tara dan bħala bidla kbira. L-ambizjoni tal-Komissarju Barnier hija li jiġi żgurat li fl-2011 fl-2012 ikun hemm 30 punti speċifiċi ta' azzjoni li jiġu preparati. Aħna se nħejju dan mal-Kunsill u wara l-inizjattiva ta' Jacques Delors, Jacques Delors 20 sena wara naraw li aħna nkunu ħadna pass tassew importanti l-qudiem. Nixtieq nitkellem kol dwar l-innovazzjoni sur President fil-kuntest tas-suq uniku. Hemm tliet affarijiet tista' tagħmel l-Ewropa hawnhekk. L-ewwel ħaġa dwar l-istandardizzazzjoni. Standardizzazzjoni. Jiena naf illi il-President huwa interessat f'dan il-kunċett għaliex it-teknoloġija tant qiegħda tavvanzalhom il-ġurnata li l-proċeduri dwar l-istandardizzazzjoni fl-Ewropa jinsabu xi ftit lura aħna ma nistawx inżommu ma l-iżviluppi teknoloġiċi madwar id-dinja. Imma dan irridu nagħmlu jekk irridu nibqgħu kompetittivi u bad hemm il-kwistjoni tal-privattivi. Ġimma l-oħra fil-Kumitat tal-Affarijiet Legali fi Strasburg jiena kelli opportunità eżis kollegi biex niddiskuti dwar l-importanza tal-privattivi Ewropej. Il-privattiva Ewropeja għandha tipprovdinna mod orħos kif aħna kif min jivvinta l-affarijiet, min jikrea l-affarijiet jista' jibbenefika minn dak li joħloq. U jina żgur li jintom tridu tagħtu l-importanza l privattiva Ewropea mbagħad sur President hemm il-tieġa għal attitudni aħjar fil-konfront tal-innovazzjoni. Għandna bżonn ta' qafas fejn aħna ma nħarsux biss lejn prezzijiet imma nħarsu lejn kwalità tal-innovazzjoni. L-innovazzjoni tista' titwettaq grazzi għal attitudni bħal din. Issa fl-14 ta' settembru fi Brussel, aħna se nkunu qegħdin norganizzaw avveniment imsejjaħ mill-arfin għal kompetittività. U se nkun qegħdin indirizzaw dan it-tip ta' miżuri f'din il-laqa. Dan kien l-ewwel suġġett. Jiena ma żilx eh, su intern kombinazzjoni sur President, jiena konvint illi fost il-familji politiċi fost l-istati membri hemm xi enfasi enfasi differenti ma jiena naħseb illi suq intern huwa xi ħaġa illi għandu bżonn ta' xi ħaġa ġdida fiha għaliex għaċ-ċittadini tal-Ewropa din hija l-aħjar pjattaforma biex aħna navanzaw. Mbagħad nixtieq nitkellem dwar direttiva dwar il-ħarsien tal-drittijiet tal-konsumatur. tal drittijiet tal konsumatur sar ħafna xogħol minħat tal-membri ta' dan il-Parlament, inti rapporter sur Schwab u shadow rapporters ukoll. Jiena naf li dan il-Kumitat kien qed jaħdem bisħieħ u b'mod intensiv dwar il-direttiva tal-protezzjoni tal-konsumatur. Fil-Kunsill kien hemm 43 laqgħat ta' ħidma li trattaw direttiva tal-konsumatur. Għalli xie importanti din, għalli xina naħseb li drittijiet tal-konsumatur huma fil-ofol su intern. Iġifiri, jekk inti trid tarġa ġiplura il-fiduċa tal-konsumaturi tal-kumpaniji fl-Ewropa, mela allura direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumaturi hija tassew meħtieġa, tassew importanti. Aħna fil-presenza Belġana aħna nagħmlu l-almutana biex nafanzaw f'dan ir-rigward. Issa forsi smajtu l-Kummissarju Vivian Redding tkellmet dwar l-importanza ta' din direttiva u qalet li dan huwa l-punt ta' tluq għal armonizzazzjoni massima mirata. Jina naf li tradizzjonijiet, l-opinjonijiet ta' 27 stat membru spiss huma differenti f'bosta oqsma. Tradizzjonijiet li ġu skont iċ-ċirkostanzi tal-pajjiż imma naħseb li huwa fidejna fidej il-presidenza illi so ssib mod pragmatiku kif titratta dan kapitlu wara kapitlu, artiklu wara artiklu u tassew taħdem fejn hemm valur miżjut għal konsumaturi u għal kummerċ biex hija tikseb din l-armonizzazzjoni mirata. Hija l-intenzjoni tagħna volja waħda ambizjuża biex aħna niżguraw illi s-sallaqa tal-Kunsill tal-10 ta' Diċembru Aħna nizguraw illi nkunu ħdimna sew dwar dan. Aħna nkunu nixtiequ li sa dak iż-żmien il-kumitat tagħkom ikun ħareġ l-opinjoni tiegħu. Biex sal-Presidenza Ungeriża aħna nkunu nistgħu nieħdu pass il qudiem sinifikanti. Issa, fid-dibattitu dwar il-direttiva tal-protezzjoni tal-konsumaturi, aħna irridu noqogħdu attenti wkoll dwar kif nistgħu niprovdu protezzjoni effettiva għal konsumaturi U fit-22 ta' Settembru ġewwa Brussell flimkien mal-Kummissarju John Dalli, il-Kummissarju għal-Kompetizzjoni, aħna ser nkun qegħdin norganizzaw Jum Ewropew għal protezzjoni tal-konsumatur u l-infurzar fejn is-27 servizzi ta' kontroll u ta' ispezzjoni ser ikunu jistaw sir joffru xulxin aħjar. Aħna rridu naħdmu flimkien u jien ħdimt magħhom l-inspektors nazzjonali u naf li hemmhekk li fl-Ewropa hawn ħafna konsumaturi li faċċew problemi għaliex ħafna attivitajiet isiru fi stati membri oħra fejn huma jkunu jafu x'qed jiġri u jridu jkunu jafu x'qed jiġru x'qed jiġri. Jridu jkun hemm kanali ta' komunikazzjoni tajbin biex aħna nipproteġu kemm il-kummerċanti tagħna kif ukoll il-konsumaturi tagħna. It-tielet punt importanti huwa il-pagamenti tard. Tafu il-kriżi ekonomika u finanzjarja ħolqot problemi għal bosta kumpaniji Iżda skont l-indiċi tal-pagamenti Ewropej tal-2010, l-ammont totali ta' pagamenti tar fl-Unjoni Ewropea huwa ta' 300 biljun euro. Huma l-SMEs l-ewwel qabel kollox fil-kontinent tagħna li qegħdin jaffaċċjaw problemi minħabba dan. Jiena jkolli ngħidilkom li naħseb illi x-xogħol li għamil kumitat imko, u rapporter tagħkom, Sinjura Vajler, huwa xogħol prezzjuż. Intom s-sibu għafas għal ftejim għal kuntratti fir-rigward tal-awtoritajiet u l-kumpaniji. Għandkom għanijiet ambizjużi, iżda hemm prinċipji u sanzjonijiet li jridu jkunu lesti biex jiżguraw il-kumpaniji tagħna ma xi sofru minħabba dan. E kif inkunna fuq l-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew hija l-intenzjoni tagħna fil-Presidenza Belġana li aħna niksbu mandat min-naħa tal-Kunsill biex nidħlu fit trilogu flimkien magħkom. Biex matul il-Presidenza Belġana sal-aħħar tas-sena aħna ikonna qari ta' direttiva e kif jiġi maqbul magħkom u mal-Kunsill. Hemm punti li għadhom qed jiġu diskussi per eżempju differenza bejn settur privati u pubbliċi, mbagħad hemm xi pratiċitajiet il-perjodu massimu l-ambitu tal-settur tas-saħħa. Iżda jiena xorta waħda naħseb illi minħabba li diġa mitxi xogħol ta' tħejja l presidenza jiena naħseb li hemm l-atmosfera li permess taħħa nistgħu insibu soluzzjoni fil-Kunsill u aħna nixtiequ li fix li ġejjin aħna insibu soluzzjoni konġunta l-Parlament għamel biċċa xogħol tajba ħafna dwar dan. U issa aħna rridu illi intom ukoll tagħmlu il-biċċa tagħkom. Dawn huma l-kwistjoni tawlenin su President sa fil-qosor nixtieq nisbet l-attenzjoni tagħkom għal xi punti oħra. L-ewwel ned dwar l-armonizzazzjoni teknika dwar il-fibri ta' tessuti. Il-kumitat kom ħadem ħafna dwar dan u aħna nixtiequ li konna l-ewwel qari matul il-Presidenza Franċiża Belġana biex aħna nkunu nistgħu naqblu dwar dan. għal istati membri Fl-Ewropa dawn huma setturi ta' sew importanti. It-tieni net. Il-lob tal-azzart. Il-Presidenza Belġana tinsab perqana għal Green Paper li appjanata minna tal-Komissjoni Ewropea biex aħna nkunu nistgħu naħolqu dibattitu pubbliku dwar dan. Fil-Kunsill, fil-grupp ta' ħidma tal-Kunsill aħna konna qegħdin nitkellmu dwar l-online gambling, l lob tal-azzart fuq l-internet u din irridu nindirizzawha. Kwistjoni oħra, is-settur tal-beħ bl-imnut. Dan huwa importanti għall-istati membri kollha u forsi tafu illi inqas minn ġematejn ilu l-Kommissjoni publikat dokument dwar il-punti tajbin u l-punti xifti d-dajfa ta' settur tal-beħ bl-imnut. Ovvjament jiena pala politiku Irrid nitkellem dwar il-punti dajfa biex insibu soluzzjonijiet għalihom. Hemm differenza fil-produttività bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti aħna ninsabu warajhom. Hemm nuqqas ta' trasparenza fil-prezzijiet għal ċertu prodotti fejn marġni kbar ta' profit fis-settur tal-beħ bl-imnut. Mbagħad hemm ukoll dominanza possibbli ta' swieq għaliex l-atturi u l-livelli differenti fis-settur tal-beħ bl-imnut ma jkunux dejjem bilanċati. Batem problemi għal l-atturi ġodda fis-settur tal-beħ bl-imnut. U ma jridu jelbu bosta xkil fl-Ewropa. Hemm problemi wkoll bil-kompetizzjoni għalix l konsumaturi qed ikollhom ħarsu prezzijiet olja, dan huwa rapport aħna qegħdin niddiskutu ser niddiskutu dan fil-Kunsil tal-Kompetittività fl-10 ta' Diċembru ta' dis-sena. U l-intenzjoni tagħna hija li aħna nilħu xi konklużjonijiet sur President, onorevoli membri qabel nagħla. Jiena nixtieq nagħmel żewġ punti oħra l-ewwel nett. Naf li grazzi għal-Kumitat IMCO ser ikun hemm l-edizzjoni pilota tal-Forum ta' Suq Uniku fid-9 ta' Novembru 2010. Naf il il-Kumitat qed jagħti ħafna attenzjoni għal dan jiena nixtieq nappoġġakom bisħieħ. Jiena ser nagħmel l-almu tiegħi biex naħdem magħkom eat fit f'dan il-Forum ta' Suq Uniku. Imbagħad nixtieq nistieden lilkom l-ewwel net lill-President biex jagħmel żjara fuq il-postijiet ta' xogħol fil-Belġu biex aħna nkunu nistgħu naraw modi fil-prattika kif nistgħu nsibu xi sinerġija fejn aħna nistgħu niksbu kooperazzjoni tajba. Tarawx qed jagħmlu l-Belġani fis-suq internu protezzjoni tal-konsumaturi. Fett taraw għandna programm ambizzjuż ħafna iżda dik li għal-aktar importanti hija r-rieda tagħna li naħdmu qid fit mal-Parlament Ewropew u dan il-Kumitat. Dan għaliex Jiena nista' nara, nista' nisma', nista' nħoss li dan huwa kumitat tassew ambizzjuż. Huwa kumitat li għandu l-ambizzjuż li jkompli saħħaħ il-Kooperazzjoni Ewropea. U jiena ser nkun qed ngħinkom biex intom tiksbu din l-aġenda. Jiena alleat illi irrit dan ir-rwol imsaħħaħ sostenibli tal-Parlament Ewropew u rrit illi da jiġi mħares mod u rrit naħdem flimkien magħkom. U għal din ir-raġuni fis-sitxur li ġejjin jiena nixtieq ngħidilkom li jiena disponibbli għalikom bħala membri individwali tal-Parlament biex naraw fejn aħna nistgħu naħdmu flimkien biex aħna nkun nistgħu nagħmlu reviżjoni tal-proposti li għandna naraw fejn nistgħu navanzaw u fejn nistgħu niksbu wkoll riżultati. U biex nikkonkludi sur President jien nixtieq ngħid illi jiena lest illi inwieġeb il-mistoqsijiet tal-membri tal-Kumitat mhux biss dwar is-sitt punti li jina tkellem dwarhom ovvjament, imma dwar kull kwistjoni oħra illi taqa' taħt il-kompetu tal-Kumitat Imko. Grazzi tal-attenzjoni. Ah, well, thank you very much indeed, uh, Minister, for a very comprehensive view, and I think we're... Grazie, Ministru, tal-opinjoni tijak aħna sodisfatti illi naraw li inti konvint għal importanza ta' dawn id-dossiers. Aħna kumitat ambizjuż u rridu li meċu l-qoddim l-agenda tagħna, jiena kont interessat l-aktar fl-importanza li inti tajt għal dan il-xogħol ġdid fis-settur tal-beħ bl-imnut. Forsi inti taf li aħna diġà bilna fil-kumitat biex nagħmlu rapport f'inizjattiva propja biex inwieġbu għad dokumenta ħidma minħa tal-Kummissjoni. Jina naħseb illi aħna ser naħdmu tajjeb ħafna fid-dawl tal-Komitat tal-Kompetitività fl-10 ta' Diċembru, nittamaw li nkunu l dan ir-rapport sa' dak iż-żmien. Dan ser kun input ieħor li aħna nistgħu nagħtu lilek. U forsi rapporter kun jista' jippreżenta ir-riżultati. Jina kont fil-Kunsil tal-Kompetitività li għadda, naħseb li inti kont hemmhekk ukoll, U jina tkellem dwar il-rapport tagħna dwar is-suq uniku, rapport ta' sur Grek. Jina naħseb illi aħna issa qegħdin nistennew. Forse ma kienx fil-programm oriġinali ta' ħidma tagħkom imma nafu li sur Barnier u għales li kollu l-ideja tijaw fil-Single Market Act f'Ottubru. Dan ser ikun avveniment kbir biex intom timpenjaw ruħkom dwaru u biex neduhu kol għanna l-avveniment ta' 9 ta' novembru kol, u aħna grati li jinti lest li t-kollabora maħna dwar dan aħna naħsbu li l-avveniment ta' 9 ta' novembru jistaw kol tkun pjattaforma ta' tnedija għal la dwar is-suq uniku Kollu xħadem tajjeb mal-pjaniet tal-kummissarju u naħseb li aħna ta' bilħaq nistgħu nagħmlu impatt kbir jekk it-tlet istituzzjonijiet jikkoperaw. Din kienet introduzzjoni minn naħa tiegħi issa il-kollegi ser nistieden il-kelliem ulenin għal erba' gruppi politiċi li nsabu hawnhekk illum biex niftaħ id-diskussjoni bat biex inti tkun tista' twieġeb wara dan ir-round ser jitkellem sur Xwab, sur Tarabella, għal SND, is-sur Roxfoħ, u s-sur Ċenta Filidis. un-bat għanna round missun Javan Vanju, l-Viċi President, u s-sur Korea de Campus u s-Sinjura Weiler. Jekk u xi ħadd li jisti jitkellem, jista' jitkellem f'rawnd ulterjuri li ser ikonna, l revoli xwab. Snab. Grazzi ħafna, Sur President, jina l-ewel net nishtiq ringrazzja ħafna l-Ministru tal-mod ta' kif qed juri l-impenn tiegħu, jina nixtieq eh, nilqa hawnhekk fil-kumitat, aħna diġa' smajn titkellem fi Strasburgu u jina naħseb li verament issa għatfadal ħafna affarijiet xisiru anka wara il-Presidenza Spanjola li mbdema tul il-Presidenza Spanjola aħna din nserħu rasna fuq il-Presidenza Belġana li ħad kompla din b'dan ix-xogħol u nfakru wkoll fix-xogħol li kien għamel Jacques Delors matul il-Presidenza li kien vera importanti għas-suq intern u dan l-ispirtu Ewropew Importanti li dejjem nibqgħu nħeġġu u intom bħala Presidenza Belġan għandkom kontribut kbir x'tistgħu tagħtu dan l-ispirtu nridu nerġgħu nħeġġuh dan l-ispirtu ta' kooperazzjoni rridu nġedduh għal benefiċċju tagħna lkoll u da żgur li jkun pass pożittiv il-qudiem. Jiena nixtieq nifoka fuq żewġ punti mill-ħafna punti importanti li semmejt inti, inti tkellimt fuq eh, fil-fatt il- dewmien fil-ħlas li hija problema waħna nafu li wkoll il-kompetizzjoni ħatibda bejn dawk is-setturi illi ħajkunu esklużi mill-kamp ta' applikazzjoni tad direttiva u jiena naf illi ħajkonna wkoll bżonn ta' restrizzjoni għal kontratti ta' B2B minħabba li l konsiljat jiprofa jeskludi ċertu tip ta' kontratti u jiena nixtieq saqsik inti taħseb li l-mandat tan-negozjati li kien konkluż mill-Kunsill li skull ħassem is-Sinjura Vajler ħaj ukoll ħajtmexxa mal-Parlament. Taħseb li nistgħu nagħmlu progress f'dawn in-negozjati jew nkella aħna din sempliċement nippruvaw inkopru dawn il-verżjonijiet differenti. Tini punt huwa dwar id-drittijiet tal-konsumaturi. Inti qed li f'sa Novembru ta' din is-sena ħajkun hemm proposta fil-fatt proposta kompleta li tixtiequ tipproponu f'Novembru u aħna tqajna wkoll mar-rapporter il-ġimma li għaddiet fi Strasburgu sabiex nitkellmu fuq l-istrateġija tagħna dwar id-drittijiet tal-konsumatur u L-opinjoni tagħna kienet illi il-fatt għal f'dan il-kuntest tassu eh, intern aħna għanna bżon illi naturalment navvanzaw id-drittijiet tal-konsumatur, pero fejna l-issa mhuwiex possibbli għal-issa nħalluhom nwarbuhom daqsxejn għan nixtieq nkun naf ukoll kol tagħkom intom kif għandkom f'moħħkom illi tiddiskutu u tmexxu x-xogħol u n-negozjati fuq din il fuq drittijiet tal-konsumatur u jekk aħna u nixet jekk intom intom ħat ippruvaw li kolkom armonizzazzjoni minima jew kellha ħat ippruvaw tmorru iktar lil hemm minn dan il-livell minimu. Ningrazzjakom. Uh, thank you very much, Mr. Schwab. Mr. Tarabella. Grazie ħafna, Sur Schwab, Sur Tarabella. Aziz Ministru, nishtiq li nilqakom fil ftin il-laqa ħankompli bil-Franċi. L-ewwel ngħid grazzi tal-li xaċin u l-prijoritajiet tiegħek l-ewwel li bat semmejt dossier soħra li nistgħu nasmu bejnietna. Kuntan din il-ħaġa, però xejn najt ngħid taħt il-programm tal-Presidenza Belġana b'mod partikolari dwar lill l u su intern qed nara li naqra volontarizmu f'dak li għandu x'aqsam setturi Eh, sensitiv importanti għal ċittadini u mod partikolari rajt li l-Presidenza ser tifli inizjattivi tal komissjoni fuq is-servizzi ta' interess ġenerali. Jina naħseb eh, li għalin qasab il-ħat jistamel li javalwa dawn l-inizjattivi, pero il-presidenza naħseb kalla tkun naqra aktar ambizjuża meta l-liberalizzazzjoni, per eżempju, ta' sota telekomunikazzjoni, ta' tal-enerġija. tal enerġija Malajr rajna li dawn kienu fallimenti għal konsumaturi kif dak samma prezzijiet ma jidilix li waqgħu daqstant mill-għata trasparenza qed nikkondenaw li il-kontit mhux dejjem ċar l-għażliet l-ewwel net tal-operaturi l-kwalità tas-servizzi mhux dejjem eh, marru għall-aħjar anzi bil-maqlub u għallura kif għatta konsumaturi għet jitolbu permess tal-għadit u organizzazzjoni differenti li rejt najt li eh, u għarġenti mux li niflu imma li nkunu proattivi billi namlu inventarju tal-rizultati eh, pozitivi għal xuħut imma u koll tal-izvantagġi li kienem u n-nuqqas tal-liberalizzazzjoni fl-istati membri f'dak li xaqsam mal-kompetitivita għazla, prezzijiet u kwalità ta' servizzi għal-konsumaturi. Naraw xinu ma l-konsegwenzi dawn għedin iġibu għal-konsumaturi fil-suq intern. Għata drabi kienem drabi biex ikunem karta tal-konsumaturi fil-qasam tal-enerġi mod partikolar tas-sinjura Davids kienet ex membru ta' dan il-komitat li talbet sabiex eh, dan isir fil-pakket fil-pakket tal-enerġija, però l-Kunsil ma dottax din il-ħaġa fil-qasam ta' telekomunikazzjoni ngħidu li trija taħt il-pressjoni tal-Parlament Ewropew inti semmejt il għal pozittiv tagħna li il konsumaturi raw eh, li l-prezzijiet eh, fuq ir-roaming mod partikolari naqsu fl-Unjoni Ewropea dan bisaħta deċiżjoni l ħarġitnu dan il-Parlament Ewropew il-roaming eh, tal-internet fil-qasam tal-Unjoni Ewropea. Eh, da ma sarx il-Kunsill eh, kellu jagħmel pressjonijiet fuq il-konsumaturi biex ikun hemm tnaqis fil-prezzijiet għax hemm differenza ta' bejn wieħed u tmien fost l-istati membri li mhix ġustifikata. Uh, thank you, Mr. Sarabella. Mr. Rochefort. Merci, Monsieur. Sur Rochefort, grazie ħafna, Sur President, Sur Ministru, l-ewwel nixtieq ngħidlek prosit għax jiena naħseb li l-kummenti tiegħek kienu l-prova li juru li inti tħalġ din it-tema, inti għamilt lista tal-punti ta' tħassib eh, li huma mawlenin kollha għalina kieku miex lista siħa. Aħna rridu najdu li xaktar xilkom naqblu fuq l-idea ġenerali li aħna rridu uh, naraw xirrit ikunem uh, eh, fuq kull kapitlu. Issa rridu naraw kif ħanaslu, rrit najt li jena għandek raġun illi inti tażel l-ordni uh, ta' kif tratta dawn il-punti differenti. Nedijem iġdita tas-suq intern Nixtieq nitkellem fuq it-tġdid bil-maqlub ta' Sur Tarabella flok ta' tlestija ta' suq internet naħseb qatt ma jkun eh, lest dan dejjem irid ikun imġeddet naħseb jiena. Untu kol għamilt referenza importanti għal rapport ta' Sur Monti. Kulħadd eh, jevolva Mario Monti li jiena kont naf naqra ilu u l-Mario Monti tar rapport tal-lum mhux l-istess eh, wieħed eżatt. Naħseb hija ħaġa tajba dan il-fisser Meta xi ħadd bħal Mario Monti jevolvi b'dan il-mod, dan jurina kull kif li xi ħadd da' stand bħalu naqbel ma' din l-analiżi jis li eh, wieħed ma jistax eh, jaqbatu jgħaddi fuq l-affarijiet jirġibu laħa. Dan id-dil il-ġdid irid jiġi permess tan-negozjati u fuq il-kapaċità li insibu ehm, bilanċ bejn l-istati membri u nagħmlu avanzi eh, wieħed wara li ieħor. Jiena naħseb li huwa importanti li ngħidu lill kunsill illi eh, biex l-affarijiet li għal Mario Monti isir li stati membri di jitċaqalqu huma lesti u li jaċċettaw id-dil ta' Mario Monti jina naħseb illi l-affarijiet qegħdin fidejhom fil-Kunsill tal-Istati Membri jina konvint mill-fatt illi ċertament iridu naslu biex nagħmlu katalgu ta' proposti biex intejbu suq intern u jina ċert li l komissarju Michel Barnier ser jitol din il-ħagġa b'għawa kollha, però rridu inħarsu lejn ir-rispirtu ta' rapportamanti u li huwa aktar qawwi mill-proposti li nistgħu naraw kull darba li jkollna qudiemna l-test leġislattiv ġdid din il-liġi, din il-direttiva dallat li ħajkun hemm fuq is-suq eh, waħdin tkun ħaġa li l-ispirtu ġenerali ħadd meċu aktar il qoddim jew inkella ser ikun hemm bis-sensiela ta' dispożizzjonijiet li jkunu limitati. It-tieni ħaġa. Inti tkellimtu sħaqt fuq id-direttiva tal-ħarsin tal-konsumaturi waħna l-koll naqblu waħna nittamaw. <clears throat> Tkellimna fuq din il-ħaġa mar rapporter Sur Schwab nittamaw li taħt il-presidenza Belġana jirnexina namlu passi ġudicivi għalli aħna fiħdan il-komitat nsibu l-ewwel bil. Irrid ngħid l-formulazzjoni li jem fil-program tal-Presidenza Belġana tal-Konsil tal-Unjoni Ewropea li illi janaqra l-ura minn dak li anke dak li intom għattu bil-fom. Nasseb illi ma rridux noqogħdu vagi bħal meta ngħidu li rridu naraw li nżommu ħarsien eh, li ta' drittijiet tal-konsumaturi. Mek jiskom eh, pozizjoni defensivi, difensivi, jiskom pali kiku ħataraw li ħazzommu dan il-ħarsin fuq livell oli. Jek aħna rridu li l-konsumaturi jiedu din il-ħagġa, din id-direttiva bħala ħagġa eh, stimulant jem bżon li najdulom affarijiet oħra, bżon li l-om li l-om il livelli għandhom bħalissa fuq drittijiet tagħhom ħajġim mħarsu fuq kwistjonijiet ġodda drittijiet tagħhom ikunu jistgħu jiġu imtejba. Dan kollu fil-waqt li nqisu r-regoli ġodda ta' suq mod partikolari tal-kummerċ elettroniku. Inti għat li kellek li ta' warbajn laqja ħaġa straordinarja. U għajna naqra l-ura minnek, imma daqt mija eh, miegħek inseraħ lek rasek laħar ta' tas-sena u inti tkellem dwar il-domin fil-ħlasijiet u rritnajtu ngħid ukoll dak li x'qasam mal-grupp tiegħi nixtieq fuq il-privativi Ewropej li inti semmejt. Din hija ħaġa li hija tassew meħtieġa l SMEs. Hemmhekk ukoll aħna tkellimna qatta drabi e, fuq din il-ħaġa fuq il-bżonn li nimxu aktar il-qoddim u nixtieq nagħlaq b'mistoqsija. Li tkompli fuq il-mistoqsija tas sur Xwab, aħna ġemmu l direttiva fuq il-konsumaturi. L-armonizzazzjoni siħaw immirata kif e, inti Eh, semmejt fil-klim tal-Kommissarju u kif għal sur Xwab għastridin eh, barmonizzazzjoni minima il-Konsil ħajat il-pozizjoni fuq din il-ħaġa il-Konsil għajasef fuq li jkun eh, armonizzazzjoni mħalta li ma tkunx waħda sħiħa u immirata, ma laqas ma tkun armonizzazzjoni min, minima, l-ewwel waħda tfassal ċertu problemi u t-tieni waħda tħatnaqas konsiderevolment l-ambizzjoni tagħna. Grazzi ħafna sur Transifilidis biex nagħlqu dan l-ewwel round. Eh, kire Burja nafirtikate ġesis għallagi. Grazzi ħafna sur President, Aziz Ministru. Inti semmejt id-rapport tas Sur Monti u naħseb li din hija huwa rapport fil-dan huwa rapport dettaljat ħafna u ma nafx jekk inti eh, nina xtinsasik, kinti bessib u xbessibek tinkludi u tuħun konsiderazzjoni dawn is-suġġerimenti li hemm f'dan ir-rapporti u kif taħseb li dawn is-suġġerimenti jistgħu waslu għal tibdiliet. Is-Sur Monti fl-aħħar li għalli kellna u hekk fil-Kumitat reġa' analizza għal darba oħra li ma miżuri għandhom ikunu adottati sabiex ir-rapporti, is-suġġerimenti tal-rapport tiegħu jistgħu jkunu implementati. U s-Sur Barroso wkoll ħeġġeġ sabiex aħna nidu konsiderazzjoni dan is-suġġett u sabiex niddiskutu f'mod iktar intensiv. Kif tista' l-Presidenza Belġana intom tal-istess opinjoni, kif beħsibkom timxu l-qoddim dan is-suġġett li ma nizzettivi intom għatin taħsbu sabiex tipproponu fil-Konsil? Ningrazzja. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna, s-saħan itlob l-Ministru sabiex wieġeb għal dawn l-erba erba mistoqsijiet. mbagħad naddu għal iktar mistoqsijiet, grazzi. Grazie ħafna, Sir President. U nirringrazzjak ħafna wkoll tal-kemtejn ta' introduzzjoni li għamilt. Jena naħseb illi dak li qed inti fuq ir-rapporti li kienu mħejjija f'dan il-kumitat u l-mod ta' kif intom tixtiequ tipplementaw u tikkoordinaw dan ix-xogħol flimkien ma' xogħol li tisir fil-kunsill naħseb li din xi ħaġa pożittiva ħafna issa dwar is-suq intern jiena naħseb illi li ewwel taħna aħna nishtiq nixtiequ nilqu ċertu konklużjonijiet u jkunu tajjeb ħafna jekk ir-rapport tal-kumitat tagħkom ikun jista' jittieħed in konsiderazzjoni ħalli bekk aħna nkun nistgħu nidrizzaw ukoll parteċipazzjoni tagħkom. U apart minn hekk naħseb illi aħna rridu naraw illi nqablu timetable sana ħalli nkun nistgħu nikkopraw aħjar. Issa s-sur ġwab saqsini dwar id-dewmin fil-ħlas u kif aħna nistgħu naħdmu iktar dwar dan il-punt. Jiena nixtieq ngħidilkom li fil-Kunsill għandna l-intenzjoni illi konna mandat għall presidenza Berġana sabiex norganizzaw trilogu mal-Parlament ħalli bekk nippruvaw nilħu kompromess dwar lil min aħna ħankopru eżattament permezz tad-direttiva. Jiena naħseb li għandna nkunu kemm jista' jkun ambizzjużi wkoll dwar l-interventi B2B. Ma naħsibx li aħna naħsbu li għandna ninkluduha din il-ħaġa fid-direttiva naturalment minħabba li aħna rridu nagħmluha eh, ċara il nixtiequ li kuna protezzjoni protezzjoni wkoll għall-kumpaniji sar. U allura nixtieq ngħidilkom li fil-Kunsill aħna qegħdin inħejruħna dan it-tip ta' dibattitu ma'kom l parlament ħalli nkun nistgħu nilħu ftehim sal-aħħar ta' dis-sena. U s-sġvab u ukoll saqsin mistoqsija dwar l-armonizzazzjoni. Fu livell ta' armonizzazzjoni aħna kellna diskussjoni fl-aħħar konsil taħt il-Presidenza Spanjola fejn jiena rajt illi kien hemm maġġoranza kbira minaħa tal-Istati membri illi kienet aktar favur armonizzazzjoni massima u tkun immirata. Fil-fadikija l-mira tagħna u jiena naħseb illi hemm bżonn illi ikolna approċ prammatiku li ħanamlu u illi ħanaqraw artiklu wara liħor u kapitlu wara liħor biex naraw xinuma il-kompromessi li nistaw naslu għalihom fuq l-armonizzazzjoni sabiex imbagħad fl ħadja diskussjoni naraw fejn nistgħu naslu jiena naħseb illi l-interess tal-konsumatur huwa importanti semmejtu din il-ħaġa, imma ovvjament hemm bżonn illi eh, il-possibilità li wieħed ikollu transazzjoni transkonfinali nagħmlu aktar flessibbli biex ovvjament eh, insaħħu it-kabbir fl-Ewropa. Sur Xvab, jina rajt dak li ktibt inti ħafna dwar l-artiklu 4 tal-proposta tad direttiva u inti saqt fuq il-fatt li l-armonizzazzjoni għandha tkun preċiża ħafna. Għandha tkun immirata. Din hija naturalment eh, ta' importanza kbira, ma nixtieqx li nantiċipa d-diskussjoni fil-Parlament, naħseb illi hemm ta' kif aħna nistgħu nagħmlu progress. U jiena naħseb illi dan il-ħsieb jiena rrid nippreżentah lill kollegi fil-Kunsell. Tisemmejt semmejt is-servizzi ta' interess ekonomiku ġenerali, Sur Tarabella. Hija diskussjoni li jidher li hija waħda ideoloġika. Pro importanti li dan isir għax il-politika hija wkoll diskussjoni ta' ideoloġija. Kull hemm diskussjoni bejnietom. Kalla eh, wieħed m'għandux għaf jgħidħol fil-politika jista' jagħmel xogħol ieħor. Allura kuntent li qajjem dan il-punt. Jina rajtek ovvjament hemm il-bażi tal-artiklu 14 fit-Trattat tal-Lisbona hemm ukoll il-Protokoll 26 imma jina rajt rapport eh, ta' Mario Monti sew u jina rajt illi fosma differenti speċifiċi ħafna b'mod partikolari fis-settur ta' telekomunikazzjoni, fis-settur ta' servizzi bankari, dak ta' trasport. Dan għamil referenza għall-inizjattivi meħtieġa sabiex nsaħħu da servizzi. Allura jiena jidirli li fid-dawl ta' diskussjoni li aħna ser ikonna fiħdan il konsell fid-dawl tal-inizjattivi eh, li ħajsiru minn kommissarju Sur Barnier u kol fid-dawl tal-importanza li intom tatu għal dawn il-kwistjonijiet illi fil-fema tiegħi ikun interessanti li naraw fuq li ma oqsma konkreti nistaw nimxu l-qoddim mod partikolari per eżempju fih dan il-Konsil ta' Telekomunikazzjoni. Jina jidher li li rriti konna diskussjoni ta' inizjattiva f'dak li għandu xaqsam mal-broadbands għax wieħed ma jistax eh, ħalli li jkun hemm kontinent fejn eh, parti mill-popolazzjoni eh, tkun konnessa u l-parti l-oħra li hija diskussjoni sensittiva ħafna bejn l-istati membri tagħna kollha allura jiena jidher li fuq dan il-qasam Ovvjament wieħed irid jistenna l-inizjattivi tal-Kummissjoni qed nistennew brida kbira. Dak li nista' ngħid. U t-tieni ngħid, t-tieni ngħid inti għamilt mistoqsija fuq id-data roaming ser ikun hemm evalwazzjoni intermedjarja mill-Kummissjoni Ewropea taħt il-Presidenza tagħna. Ma mhix ħanabilek il-fatt illi fid-dawl tal-attività u l-inizjattiva li eh, saru minn dan il-Parlament Ewropew bisaħ tal-istrumenti li għandkom fit-trattat hemm bżonn illi l-lum qabel għada nevitaw illi ma, ma jisaħux dawk il-bil-shocks, ġifiri kontijiet ta' 10.000 euro jew aktar illi l-konsumaturi tagħna ma' wkoll persuni li għandhom attività professjonali sibu ma' wiċċhom. U jiena naħseb li taħt il-presidenza tagħna għandna opportunità li nieħdu inizjattiva. Anke minn ħatakom, minn ħata l-Parlament Ewropew naħseb li kun tajb ukoll joħorġu inizjattivi li sur xfar. Inti għamilt referenza <clears throat> għan New Deal ta' Mario Monti. U inti għat illi mandux biss ikonna l-inizjattivi, l-istat tal-inizjattivi, 30 minnom hemm illi tkellem fuqhom is-sur Barnier, meta ikun hemm aktar minn hekk. Sibiet fuq din il-ħagġa maċari, maċċari, l-ewwel net ridu navanzaw b'mod konkreti fuq dawn l-osma imma wkoll koll bispirtu għax eh, din mhix ħaġa ta' inventarju tekniku li rridu nsolvu, rridu nsaħħu mill-ġdid l-ispirtu ta' dan is-suq intern. Rajt ir-rapport Grek fejn qed nagħmlu qed issir referenza għal problemi li l-konsumaturi ċittadini għedin ħabtu wiċċhom maħom għalli jisibu ruħom f'transazzjoni transkonfinali u jina jidhirli illi Hawnhekk hija responsabilità tal-Parlament tal <clears throat> imma wkoll tal-Presidenza illi dawn il-punti dejjem qegħduhom fuq net u biex jwettquhom um, għax u dal-ferti ċata du ambizjuż ħafna. Jekk l-Ewropa trid tintegra, trid issir aktar maquda, jekk l europa trid issir appoġġ Eh, appoġġat mill ċittadini huwa fidejn il-leadership huwa fidejn in-nisa u l rġil ta' dan il-kontinent li jissieħbu ma' dan il-proġett. U allura, sur xfor, eh, jina u koll nishtiq najdlek li għafija sif persuna illi mm, ħoss li din il-persuna li din eh, l inizjativi importanti. Fi żmien ta' Jacques Delors kelli satax-il sena jina, kondiħ l-Università f'pajjiżna u rrid ngħidilkom li snin ta' wara, fi snin ta' wara l-Ewropa kellha spirtu ambizzjoni li, li jirġan da bżonna l-lum u huwa intu flimkien mal kollegi ta'kom li um, ehm, tistaw tamlu da realtà. Għamilt mistoqsija <clears throat> fuq eh, il-privativi Ewropej. Kif għattilkom, kallin fuq din ħaġa fil-komitat eh, juri. Sir ikun hemm eh, ukoll opinjoni mill-Kumitat ta' Konta mill-President. Kien hemm diskussjoni fuq il-kwistjoni delan kien diskussjoni eh, diffiċli ħafna jiena nistana li jkun hemm diskussjoni miftuħa mal-istati membri kollha Eh, mill-formali f'Settembru u l-informali f'Ottubru fejjina nixtieq li nasal għal konsensus fuq din il problemi fuq din il-kwistjoni. Pero mhix ħanaħbilkom eh, il-fatt li it-trattati privati għatta strumenti u l-ambizzjoni tal-Ewropa tkun li naslu għal soluzzjoni politika fil-Konsill formali ta' Diċembru. Għax din it-tema ilha waħla ila sejra minn snin 50 fil-Konsil tal-Europa dak iż-żmien u jekk l-Unjon jekk l-Europa eh, trid tikkompeti ma l-Istati Uniti u kontinenti oħra hemm bżonn naslu għal soluzzjoni prammatika tkun ħaġa tajba. Mhix naħbilkom il-fatt li l-proposta ta' Sur Barnier li fil-fatt naqqas l-ispejjeż ta' traduzzjoni għal privettiva waħda minn 12.000 euro għal 700 euro naqas il-prezz f'dak il-livell naħseb dik tkun ħaġa tajba għall intraprizi kbar u żgħar fuq l-armonizzazzjoni jidher li li tweġiba tajtilek. De verwijzing waar u naar eh, de verwijzing Ir-referenzi li għamilt inti għal rapport ta' Monti u li ma' Inizjattivi għana nishtiqu nadottaw mir-rapport li prezenta u għalli l-ewel li nadottaw il-proposti tal-Kummissarju Barnier. Naturalment aħna rridu nistennew rapporti speċifiċi minnaħa tiegħu. U x-xogħol li ħajamel il-kumitat ta'kom żgur li ħajku parteċipazzjoni importanti ħafna u apparti minn hekk aħna għandna bżonn li naħdmu iktar ħalli nigarantixxu li fl-avvenimenti li aħna ħanorganizzaw nkunu nistgħu niffukaw fuq miżuri speċifiċi li aħna nixtiequ illi jsiru realtà. Jiena naħseb li l-istorja tal-Ewropa jista' jkollha suċċess jekk verament taqdi l-ħtiġijiet taċ-ċittadini u tal-konsumaturi. Hemm bżonn li jkollna bilanċ u apparti minn hekk huma ċ-ċittadini tagħna illi jridu jmexxu l qudiem is-suq. U dan huwa l-messaġġ li jiena ħanaddi lill-Ministri tagħkom. Grazzi ħafna, Ministru, tistanti toqgħod taqxejn iktar magħna? Kjoġbok. Mela le, jgħid il-Ministru, tajjeb mela jekk indu xi minutu oħra tajjeb għalik tajjeb. Għanna sitt kollegi fuq il-lista illi jixtiequ jisaqsi mistoqsija, nitlobkom sabiex ma ddumux kalmu iktar minn minuta jew minuta u nofs. Jekk għandkom żomm minuta biss tant l-aħjar. forsi nkont wis eh, ġenerus fuq eh, il-kelima prinċipali tal-partiti politiċi sanaddu għas-Sinjura Mejnum bat Sinjura Weiler. E Għanidu zoċ minuti tajjeb. Sinjura Vanni. Merci, Monsieur le Président. Grazie ħafna, Sir President, grazie, Sir Ministru, tal-li jgħatawnek fosna, nishtiq nir-ringrazzjak fil-qosor għax inti xorta semmejt il-President Delor għal Franċiżi dik hija ħaġa irrit inni najt illi ilna 20 sena li l-spirtu tijaw madux jonfoħ fuqna u grazzi tal-li saqt fuq din il-ħagġa u bżonn nerġaw indahlu. L-ċittadini Ewropej kolla Grazzi tal-li til-qawa mawnek fl-istituzzjonijiet Ewropej, pero hemm bżonn illi nkomplu għadejm dal-ispirtu għax dan iwassal biex ikollna eh, spirtu intergovernattiv. Nixtieq nitkellem fuq eh, tal prinċipji li għandhom xaqsmu mal ċittadini u s-suq Ewropew. L-ewwel net eh, il privativ Ewropea. Il-Sur Barnier kellu li eċċellenti li jerġajnidi Eh, din il-kwistjoni peru importanti f'din il-krizi tal-globalizzazzjoni illi nejnu l-intraprizi. U qed nitkellmu ħafna fuq li nejnu l-ċittadini, però dawn huma affarijiet marbuta s-suq pubbliku dan għadu s-sell interessani bħala persuna lokalment huwa importanti eh, li dan id-dossier naraw illi eh, wieħed li jolqot li ċittadini però dak li huma eletti lokalment għax dawn id dossier kollha li jolqtu lid dinja kollha bżonn illi eh, wasuna biex indaħlu kriterji soċjali u ambjentali fis-suq waħdin u naraw li kun ċertezza legali sabiex l-eletti lokali tar-reġjuni tal-bliet ikunu jistgħu jitrattaw dawn id-dossier sa' sfiq pubbliku tasfiq pubbliċi mod trasparenti. Ħaġa oħra li semmejt, pero li importanti li hija bħala rapporterna fil-Presidenza Spanjola li reġgħet eh, nedi d-dossier li kien ilu mwaħħal għal ċertu żmien. dritt tal tal-pazjenti fuq drittijiet transkonfinali, il-Belġu naf li għandha servizzi ta' saħħa ta' teknoloġija għolja li eh, joffru sodisfazzjon kbir hemm bażi legali li binna fuqha li jkun hemm eh, suq waħdini fuq dawn eh, fuq din il-kura transkonfinali. Forsi tista' tgħidli f'liema żmien ħad terġgħu tibdew id-diskussjoni u jekk inti inti tqis dak li l-grupp tal-SND xtaqa li ma jkunx xem kura ta' saħaf fuq żewġ livelli u li s-saħħa ma nqisuwix bħala eh, oġġett ta' konsum, pero oġġett ta' servizz li jagħmel parti mis saħħa ta' ċittadini u li jista' jwassal biex l-Ewropa ssir ħaġa illi n-nies iħobbuha. Obrigado, Sr. President. Grazie ħafna. Sur President. Sur Ministru, nishtin ringrazzjak ħafna tal-prezentazzjoni. Għana sodisfatti ħafna bil-konsens li inti deskrivejt u l-rida l-kollegi tijak jishtiqu jaħdmu maħna. Issa dwar il-diskussjoni tas-suq. Waħdini naħseb li jista' jkollna affarijiet li fuqhom ma naqblux, però aħna naqblu fuq eh, il-ħtiġa ta' dan il-suq digitali, aħna nsejħulu e-commerce ħalli nagħmlu l-affarijiet daqsxejn iktar sempliċi u naqblu dwar ukoll il-fatt li aħna ma nistgħux ninsew servizzi ta' interess ġenerali ekonomiku, naħseb li issa ninsabu f'pożizzjoni sabiex nanalizzaw l-aħjar aħjar l-affarijiet. Jiena naħseb illi u faċli irri naraw il-progress li sar dan f'dan l-ħar tliet snin. Issa dwar il-kommenti tiegħek dwar direttivi, id-direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi, jien nixtieq ngħid il-Kummissjoni fil-fatt qed proponew soluzzjoni li suppost kella tkun wirja tal- ta' pal tal-erf ta' salamu fil fad din il-proposta kella tirrifletti u aħna issa naraw jekk għanniex xinħedġu iktar il-kummerċ. Jekk dan l-arranġamenti mhix ħajapplikaw iktar għal kontratti face to face li kunu konklużi personalment. Aħna kuna din nitkellmu wkoll fuq il-possibilità illi din direttiva kol tkun konkluża matul din il-presidenza, jina nixtieq illi inkun naf minn x'nu ma l-intenzjonijiet tagħkom. Grazzi ħafna s-Sinjora Weiler. Sur Ministru, minnħatija ju kol nixtieq ringrazzjak ħafna illi inti etterġa terġa' l-ispirtu ta' Jacques Delors jiena bħala Soċjalista Demokratika verament kuntenta li inti qed tfakkar l spiritu ta' Jacques Delors Jina għal darba oħra nixtieq li nitkellem fuq il-dewmien fil-ħlas jina bħala rapporter ukoll interessata ħafna illi l-Kunsill ma jipposponix id-diskussjoni fuq dan il puntant importanti. Inti qed ukoll illi faħartna ħafna u koll l-kompromess li aħna nixinna nilħu, pero inti taf u koll illi xorta l-affarijiet għadhom lura ħafna, l-ħin ma jistanna l-ħadd jibqa' dej u dejjem għanna ħafna kumpaniji li mhux biss ma ta' daqs medji, iżda kumpaniji iżgħar ukoll li għaddi jagħmlu ħafna telf minħabba bosta kondizjonijiet li moralment u maħsina fissu. Kif qalu bosta kollegi, jina nerġa nisħaq fuq dak li edna kemm il-darba u Kissa, sabiex aħna il-kunsil ma nħallux e, jagħmel daqshekk eċċezzjonijiet jina naħseb illi Rridu nifukaw fuq l-iktar affarijiet importanti, aħna deċdejna biss illi ninkludu l-isptarijiet minħabba li dawn huma importanti ħafna fis-soċjetajiet tagħna u jiena ma nixtieqx li dawk privati jkollhom vintaġġ meta mqabbli ma dawk pubbliċi u jiena naħseb li is-sitwazzjoni f'dan il-kamp għandha tibqa' hekk. U jekk il-konsiljeri tibiddilha rrid joħroġ b'argumenti u raġunijiet tajbin ħafna issa wara diskussjonijiet twal ħafna fil-parlament, għawek f'dan il-kumentat, konna mputajna b'maġġoranza kważi totali, kważi kompleta, naħseb kien hemm sitta stanzjoniet biss. Aħna konna ukoll edna illi l-istati membri kollha kienu favur. U uh, għal dawn il bidlet li kienu proposti, naħseb illi inti tista' saraħ rasek li dan huwa bażi tajba ħafna għal kompromess. Jien nixtieq li naqgħat ukoll ma mal-kalima li tkellmu qabli u fil-gvern Belġan is-soltu jkun hemm ħafna tensjoni, però intkom għandkom sistema tajba ħafna, u bilanċjata, sistema soċjali tajba ħafna. U jiena naħseb li aħna għawek rridu noqdu attenti li neħdu konsiderazzjoni u koll il-kustjonijiet ambientali u soċjali fid direttivi li nimplementaw fuq il-karta s-sud fuq l-abja diġa miktub dawn l-affarijiet tant importanti, però l-problema hija jekk dawn li jkunux implementati min-naħa tal-Istati membri fir-realtà. Jien naħseb li din hija xi ħaġa interessanti ħafna u nixtieq ukoll naf ukoll nixtieq ngħid ukoll li huwa interessanti ħafna li inti proponejtilna li aħna nassistu iktar mill-qrib il-mod ta' kif jaħdmu l-affarijiet iktar fil-Belġju. Jekk jogħġbok sur Ministru tista' twieġeb dawk it-tlet mistoqsijiet. Grazzi ħafna. Grazzi għal mistoqsijiet, eżis kollegi. Sinjuri tagħmel referenza għal privativa Ewropea fi tweġiba tiegħi lis sur Rochefort spjegajt jiena l-importanza li jiena nagħti għas-sistema li ser tkun meħtieġem ovvjament intaqmet mistoqsijiet fuq is-suq pubbliku u drittijiet tal-pazjenti fuq is-suq pubbliċi rid ngħid kifetilkom li jina naħseb illi eh, li aħna jkollna biss l-element ta' prezz bħala l-uniku kriterju dak ħajżomna l-qudim, ħajżomna l-ura mill-li namlu l-innovazzjoni. L-Europa u l-Kommissjoni Ewropea ħajoħorġu bil-flagship initiative, initiatives, inizjativi lenin? għal UE 2020 u f'dawn il-flagship initiatives il-komissarju responsabli saraħ li rasi fil-qat li kelli mal-komissarju li s fiq pubbliċi ħaj jistawru parti importanti f'dan kollu u anke l-aspetti ekoloġiċi, soċjali u ambientali li inti semmejtom, li inti semmejt. Naħseb li huwa importanti dan għax il-gvernijiet u l-amministrazzjoni jagħtu l-eżempju u jizguraw ċertezza legali <clears throat> jiena wkoll konsillir fuq il-level tal-konsill ta' fennoqot jena u għallura naf kemm hija ħaġa importanti din il-ħaġa. Is-swieq pubbliċi u għallura hemmhekk ukoll sepp nistgħu nagħmlu biċċa xogħol tajba. Mena, fuq id-dossier ta' saħja, hija tema sensitiva u koll nkunu onesti. Is-servizzi ta' saħħa mhumiex xi uh, prodott jew servizzi bħal oħrajn fil-Kunsil diġà kien hemm diskussjoni eh, fuq dawn l-affarijiet u nista' niżgurak illi inħass illi il-kollegi kollha huma konxi minn din il-problema u allura fix-xhur li ġejjin entru aktar fil-fond ta' din id-diskussjoni b'mod partikolari wkoll eh, billi nitilqu mill-esperjenza li għandna hawnhekk fil-Belġaġ kif qatt int ngħidili li hemm naqra xogħol irid isiru jekk qed nitkellmu fuq dan is-suq intern fid-daw tal-aspetti speċifiċi ta' dan il-settur huwa importanti illi ikonna diskussjoni u ovvjament illi jkun hemm ukoll soluzzjonijiet. Eh, eh, professor ehm, Il-professur eh, Campus għam referenza għal e-commerce u l commerce digitali naħseb illi minn qara rapport ta' Sur Monti kien hemm miktub li sa sena 2020 <coughs> aħna nkunu organizzajna u temmejna l-organizzazzjoni ta' dan is-suq ta' ġittal jista' jkollna 4% ta' tkabbir fis settur diġitali tal-prodott gross domestiku Ewropew. Dina xi ħaġa tajba ħafna jekk inti tqabbel l-importanza tal-kummerċ online fl-Ewropa meta mqabbel ma' l-Amerika u kontinenti oħrajn tista' tirrealizzaw li hemm ħafna ostakli. Apparti minn hekk fil-problemi li jista' jkun hemm bejn soluzzjonijiet ta' diskriti nafu illi jridu namlu l-affarijiet iktar possibli fil-prattika, ġifiri fil-rapport ta' Monti, aħna jridu niskuraw li konna suq digitali online li għadem tajab ħafna u Nelly Cruz il- kummissarju għet t nasa biex namlu dan. U issa dwar l-opportunitajiet on-premises u off-premises u kontratti li kunu konklużi personalment, jena naħseb id dipattiturina il-distinzjoni hija mixtieqa però il-fatt li aħna nagħmlu distinzjoni bejn il-kontratti on-premises u off-premises, din dan kien punt li kien diskuss matul presidenza Spanjola f'Mejju u aħna ma ħsibniex li kien hemm ħafna pajjiżi illi fil-fatt kienu favur illi konna din id-distinzjoni u uh, kulħadd ukoll ħass illi kien importanti li niggarantixxu din id-distinzjoni. U allura jiena naħseb li din mhijiex alternattiva Tajba, Sinra Vajler, għatul il-kommenti tijaj ta' introduzzjoni jien għamilt referenza għal kommenti tijak minħabba li nafu kol li kienem ħafna xor li mar fil-rapport tijak u jien nasib u kol li f'dak li għandu xaqsam bid-direttiva tal-ħlas, aħna rridu nsibu soluzzjoni anka wara li tintem il-krizi, aħna għanna paradossa għek, kena l-krizi, provajna nsibu soluzzjoni għalija, pero marna xinniex li nsibu soluzzjoni mill-ewwel. U issa rridu naraw li nsibu rikonċiljazzjoni wkoll tal-pożizzjonijiet u jiena wkoll qed nindirizza l-punt tas-sur ġvab hawnhekk. Jina naħseb illi Nistgħu nsibu proposta ta' kompromess hawnhekk fil-fatt. U dan huwa dak li propju aħna niddiskutu, nippruvaw nagħmlu fil-koreper, nippruvaw eh, nittestjaw il-pożizzjonijiet tal-pajjiżi l-oħrajn u għadin nippruvaw naraw kif aħna nistgħu nsibu soluzzjoni mill-iktar fis possibbli. U aħna nittamaw illi pereżempju din il-ġimgħa fil-koreper aħna ħanippruvaw nagħmlu dak kollu nistgħu ħalli nħu dan il lan Ġifieri nafu eżattament dak li inti tipprova tgħid u għadin nippruvaw nsibu soluzzjoni bejn l-Istati Membri fl-Ewropa u dwar il-punti l-oħrajn li inti tkellem dwarhom jiena nixtieq ngħid illi aħna hekk fi Brussell ħanippruvaw nifukaw ħafna fuq dak illi inti tkellem dwar inti semmejt ukoll sistema Belġana u l motta kif aħna nistgħu naħdmu ehm, dwar fis-sistema tagħna fil-prattika sabiex intom tkun tistgħu tisservaw intom mill-qrib, aħna nippruvaw nikkoordinaw iktar mal-President. Grazzi ħafna sa ngħaddu l-aħħar tliet ma nixtieq illi intem dan il-punt sal-erba' u nofs diktar tard. Naddu s-Sinjora Debert, tumba ta' s-Sinjora Weiler, ta' s sinjora Rabti. Ġifri kieġobkom zommu għal uh, massimu ta' żewġ minuti meta titkellmu tamaw li Nlaħqu sabiex nispiċċaw fil-ħin. Grazzi ħafna eżis kollegi, jena nir nirringrazzjakom eh, tal- l-opinjoni tagħkom u naħseb u kolli minħabba li jiena mħasba dwar il-fatt li dan il-Parlament approva li neħu l-kapitlu 6 u l-kapitlu 7 mid-direttiva tal-konsumatur dwar l etikettjar tal-prodotti tal-ikel li jneħħi il-possibilità li stati membri li kunem eċezzjonijiet fuq livell nazzjonali, aħna eh, l-ewwel qegħdin nitkellmu ħin kollu fuq is-suq ta' ċittadini, qed nitkellmu fuq l-appoġġ tal-rapport ta' Monti u fuq l-att tal-lat waħdini l-att tas-suq waħdini, qegħdin nippruvaw nipproteġu l-kumpanijin nixtieq li nappella għalkom li kon preġidenza belġana un nappella li personalment kif nistgħu nerġgħu nintroduċu il-viżjoni illi regoli armonizzati u komuni u affarijiet pożittivi għal konsumaturi li ċertezza legali u il-trasparenza huma affarijiet importanti ħafna għal konsumatur min ħajħallas il-prezz għal dan is-suq maqsum bej 27 stat membru, ħajkun hemm xi kapitli ħajkunu armonizzati, xi kapitli oħrajn ħajkunu armonizzati ftit. Jina ir-rapporter tagħna qed nsejjaħlu kavur minħabba li għamel ħafna xogħol importanti u illi aħna għandna dan l-armonizzazzjoni. U għedin niprufaw u kon nidbedu minn dan l-eżerċizzju ġudizzjarju komparattiv. U anka sabiex imorru lura għal dan l-ispirtu ta' suq wahdini li għandu jkun ta' beneficju kemm għal konsumatur kif ukoll għal kompanijin. Grazie kif Ministru. Thank you, Mrs. Gransabel. Mrs. Stana. Thank you, uh, Mr. President, and, and thank you, Minister. Grazie ħafna, Sir President, u grazie ħafna Sur Ministru, skużani tal-li wasal tard, pero jina kont parteċipajtu kol fi diskussjonijiet li għamilt qabel u aħna jien eh, ħaniltaq fil-fatt ma' Shadow Rapporter sada u għandi żewġ punti ta' malaj. L-ewwel net meta kull meta niltaqa' jina mal- dawk mal-bejja tar-Renju Unit li ma kienu xedin iżommu mar regoli ta' distance selling kien hemm min kien inkwetat ħafna u aħna rridu nanalizzaw dan il-każ partikolari u t-tieni punt huwa dwar il-charges tal-karti tal-kreditu u il-vjaġġar tal-package travel u jiena nilqa l-fatt ukoll li fl-ewwel tal-Ulju aħna qegħdin niggarantixxu iktar protezzjoni issa għal konsumaturi tagħna u naħseb li f'dak għandu xaqsam il-package travel u l-hidden credit card charges din hija xi ħaġa li hija inkwetanti ħafna u aħna tkellimna ħafna fuq il-politika ta' innovazzjoni u naf li ħajkun hemm ukoll proposta min-naħa tal-Kummissjoni L-innovazzjoni għat importanza kbira, ta' interes kbira anka ma nafx jekk intjom għandkom xi suġġerimenti dwar dan. Verament jogħġobni eh, it-titlu li għandek inti. Qatt ma smajt jiena dwar Ministru għal eh, innovazzjoni u streamlining. L-streamlining huwa dejjem importanti ħafna. Ringrazzjak. Well spotted, Mr. Tyler. Very good. <laughs> What else? We'll wish you happy returns. For nawguraw lek li zbaħ xewqat. Il-Signora Rapti, issa biex nagħlqu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Και... Grazie ħafna jiena nixtieq nilqakom fisem il-kumitat tagħna u nixtieq nawguralkom ħafna suċċess għax-xogħol tagħkom. Ma nafxek hekk rajtix din newsletter li kienet inizjattiva tal-President tal-Parlament u f'dan il- F'din il-newsletter hemm ħafna ritratti importanti għandna hawnhekk stampa ċara iktar ta' sitwazzjoni tas-suq internu. Aħna hawnhekk ma tantx nistgħu naraw x'inhi l-parteċipazzjoni tal-konsumaturi u din waslitni għal ċertu tħassib. Jiena wkoll ħsibt fuq uh, il-mistoqsija li saqsietek il-kollega Ed dwar is-servizzi ta' natura soċjali, servizzi soċjali u jiena naħseb illi għawek aħna rridu naraw li nieħdu l-konsiderazzjoni l-interessi tal-ċittadini tagħna u anke dawn iċ-ċittadini tagħna li huma morda u tal-pazjenti tagħna. lek ħafna ħafna suċċess U nistenna bil-ħerqa nisma tweġibit grazzi. Thank you, Mrs. Rapti. Grazzi ħafna lis sinjura Rapti u grazzi tal-li semmejt eh, newsletter tajba ħafna. Kontent li ndunajt bija u rrit ngħid eh, l-dawk kollha li qegħdin hawnhekk u li dak qed jarawna fuq eh, l-internet. Jekk tibatulna mail ikolkom l-unur li tirċievu din il newsletter fuq bażi regolari. Nistiden issa il-Ministru sabiex jatina xi kummenti tal-elu. Grazzi ħafna. Can't speak English now. Ma sax nitkellem bl-Ingliż jew. President, eh, għallu tista' titkellem kif trid int. Fuq il-suq waħdini, jekk nitkellmu fuq l-Ewropa nistgħu ngħidu għandna 27 eh, reġim u jekk wieħed joqgħod jażel dak li joġbu ma tux qed taħdem fl-ispirtu Ewropew. U jiena bħala <clears throat> persuna karigata dal-affarijiet mish ħanajt irrid ngħid għan li jekk wieħed rrit jagħmel suq waħdini. Għabazi ta' direttiva tal-konsumaturina naħseb li dak li hemm bżonn u bilanċ ġdid. <clears throat> bilanċ Ewropew tassew bejn l-interessi tal-konsumaturi <clears throat> u n-negozjanti. Nażib dik hija li hija possibbli li imma li jemżon u li kunem politiċi li dan jamlu mux biex jiddefendu l-interess tal-istat tagħhom, imma bil-mod ta' kif aħna nistgħu niksbu suq fl-Ewropa <clears throat> fejn ikollok ħafna dinamizmu, aktar dinamizmu, dak li għanna fl-Europa, dak li għanna bżonna aħna, aktar dinamizmu fejn naraw il-ħerqa, l-ħrara tal-Europa, tal-kumpanija Ewropej li jasmu l-frontiera ta' pajizom u jagħtu servizzi bandohra. Palmant qal imma fuq il-kummerċ elettroniku jekk minti ma toffrix ċertezza lill konsumaturi li huma ħeġu mħarsa f'dak li qed jagħmlu dak il-kummerċ mhux ħajjieħu riskju biex jikber aktar. Allura naħseb illi il-veduta l għanna nieħdu, għandu tkun veduta Ewropea, bi spiritu ta' suq wahdini il-fatt <clears throat> li jina semmejt il sur Delor ma kellux xaqsam għal-fat li huwa Franċiż u jew persuna li eh, kien intelligenti ħafna, però kien persuna li kien jippersonifika dan l-ispirtu tas-suq ehm, Ewropew. Għalhekk f'dan iż-żmien qed niċċelebraw l-20 sena ta' twaqif tas-suq waħdini, għandna niċċelebraw aktar l-ispirtu ta' Delor, l-ispirtu tas-suq waħdini Rrit ikun hemmhekk <clears throat> fostkom u jiet hemmhekk fostkom. Imma meta nitkellmu bejn l-istati membri hemm bżonn dan il-bilanċ ġdid. Signora Steller, mena inti tkellim dwar l-vjaġġar li jsir um, mot organizzat um, tour packages ħajkun hemm xogħol li ħajsir eh, fuq dan taħt il-Presidenza Ungeriża fuq l-innovazzjoni titkellem dwar il-flagship il-flagship initiatives jiena wkoll semmejthom dawn għax jiena kelli diskussjoni interessanti ħafna mal-Kummissarju responsabbli fuq l-innovazzjoni. Lina <clears throat> jidir li lina jidir huwa eh, meħtieġ fuq l-innovazzjoni u għamil referenza għal din il-ħaġa u illi fil-kompetenzi li għandha l-Ewropa bħal per esempio fuq l standardizzazzjoni fuq ix-xiri eh, pubbliku u fuq il-privativi hemmhekk għandna naraw xi avvanzi. U nittama li jirnexxina niksbu riżultati fuq dawn l-affarijiet. <clears throat> Ntagħmel referenza għal każ speċifiku. Il-każ next. Dak huwa eżempju fejn int għandek żom mhux biss ir-regoli <clears throat> imma wkoll illi ikun hemm kuxjenza attiva u monitoraġġ tas-servizzi eh, nazzjonali ta' spezzjoni. Ma nafx kont hemmhekk inti. Eh, settembru tal-2010 ser ikolna il- jim nazjonali ta' spezzjoni u rrit najdilkom u koll li għatta kumpaniji zari kollom stedniet minn kumpaniji jakim sejħa minn stati membri oħra biex jitawlu l sejħa eh, l-abboniment taħħom il-business city guides kolla ta' fubijom. Jek tal-anqas ikun hemm kooperazzjoni tajba bejn is-servizzi ta' spezzjoni nistgħu nagħmlu biċċa xogħol tajba imma aktar minn hekk li għandna bżonn u wkoll regoli komuni għax il-ħarsin tal-konsumaturi ħaġa importanti għafan iżbuwa. Signor Rapti, inti semmejt il-pazjenti u x'ser ikun hemm fil-kaxxa. <clears throat> Fil-forum dwar is waħdini li ser jiġi organizzat nhar id-9 ta' Novembru li jmiss bis-saħat tal-kumitat tagħkom. Ta ħan għattaw ħin u ħan dedikaw kol sforzi fuq dawn l-affarijiet, fuq il-pazzjenti u fuq il-bżon li nsibu soluzzjoni għal din il-ħagġa. Meta jina għamilt referenza l kollega tijak, Bernardet, fuq sistema tal-kura tas-saħħa, din il-referenza għamilta xina naf illi għaw aspetti sensittivi eh, marbuta ma' din il-ħagġa Fl-istess waqt jiena nemmen illi hawnhekk ukoll aħna għandna niksbu xi tip ta' kooperazzjoni. <clears throat> u xi possibiltajiet fost l-istati membri sabiex navvanzaw fuq din il-ħaġa. U allura billi fid-9 ta' Novembru nidu l-ħin biex niddiskutu din il-ħaġa li ħankun hemmhekk ukoll nistgħu nsibu mezz ta' kif nimxu l-qoddim. Mela allura, Sur President, Wazis kollegi, Nixtieq eh, nirringrazzja lill komitat għal dawn il-mistoqsijiet kollha li għamiltuli. Hija ħaġa importanti u eh, ħaġa wkoll eh, li nqis li importanti li nisma' l-mistoqsijiet tagħkom u nara x'inhu l-interess tagħkom fuq dawn l-affarijiet. Nirringrazzja lilkom ilkoll lilek sur President u l-Kumitat tagħkom tal-li tajtuna tal-li tajtuni l-opportunità biex nippreżenta dan il-programm tal-Presidenza siċur ta' presidenza mux xi omor. Aħna fil-Pjazza ta' lussemburgu eh, eh, ma organizzajni xiballu eh, enormi, pero nittama illi kun tajjeb illi naraw naqra l-affarijiet li għanna bżon li namlu u nisperaw li dawn is-sitxur jagħtu l-frott tagħhom. Uh, well, thank you. <clears throat> Grazzi ħafna Eh, Sur Ministru, għal dik il-bicċa xollament ta' xirna xilek eh, twiġa pa' dak il-mistoqsijiet kollha f'qasir żmien, għanna rapportajt mill-kollega tagħna s-Sinjura Rule u naf il-Kummissjoni qiegħda tifli dan ir-rapport. Naf li ħajkun żmien ta' progress reali u grazzi ħafna l-inizjattivi illi għedin tiħdu hija ħasra illi il jum tal-ħarsin tal-konsumaturi u tal-infurzar tal-regoli fuq il-konsumaturi jisser jaħbat meta aħna nkunu l-kol fi Strasburgu, pero nittama wkoll li joħroġ kontribut tajjeb minn din il-ħaġa x'aħna wkoll qed nagħmlu rapport importanti fuq is-sorveljanza tal-konsumaturi u fuq il- sorveljanza tal-prodotti biex naraw li jkunu sikuri u allura nixtieq nawguraw lek kull suċessa s sitt xhur li ġejjin u eh, lesti li naħdmu miegħek f'kooperazzjoni sija. Grazzi. Uh, so, ladies and gentlemen, the next um, item on... Il-punt li jmiss, sinjuri, fuq l-agenda tagħna huwa dwar id-direttiva tal-drittijiet tal-konsumaturi. Sakemm kulħadd jieħu postu, sakemm nistennew biex jiġi lura magħna rapporter illi tellaq minn il kamra l-ftit imma żgur dal-waqt ġej magħna. Ser niverifika min huwa shadow illum jew nkella min jisab hawnhekk għal gruppi politiċi differenti. Sinjor Van Uren qed titkellem Sinjura Gepard, Sur Rochefort jinsab hawnhekk, Sinjor Turenen ukoll. <laughs> Onorevoli Bilen mhux hawnhekk. U għalhekk se nitkellem f'ismu jiena, Onorevoli Xanta dis hawnhekk, sinjur Albin mhix hawnhekk. Ser ikonna l-ewwel round ta' diskussjoni jew inkella illum ser ikun għaddin l-ewwel round għaliex din hija t-tielet skambju ta' opinjonijiet illi kellna. L-aħħar darba kellna eh, skambju ta' femit tassew tajjeb u nistgħu nirringrazzjawkom tal-laqgħa li kellna l-ġimgħa l-oħra ma' Shadows naħseb li minna xi progress sinifikanti. U jinsena del mikrofonu wkoll is-sur Pronko, jinsab hawnhekk mitflok is-Sinjura Redding. Mela allura eh, Jista' jitkellem rapporter Sur Schwab biex ikompli diskussjoni dwar la posta għaw, Sur Schwab. Grazzi ħafna, Sur President, wara diskussjoni interessanti ħafna li kellna l-lum mal-Ministru Belġan, jien ħaniprofa nitkellem kemm jista' jkun fil-qosor, eh, ħalli ma ndewmux daqshekk u naslu mill-ewwel diskussjoni jiena naħseb illi aħna ħdimna fuq il-bażi tal-dokument ta' overview illi publikaw il-Kommissjoni u aħna jien kont mitlub illi jiena nitkellem fuq il-bidliet li nixtieq li nintroduċi f'din it-tabella għaddim nix ehm, kompleta il-tibdiliet, però naħseb illi Aħna irrid nista' għana idea ta' l-bidlit li jistgħu jsiru jek kisu suġġerimenti li jina għana mill ikunu adottati. Nixtieq nirringrazzja lil kulħadd tal-kummenti illi irċevejt u naf illi l-organizzazzjonijiet li rappresentaw il-konsumaturi kienu attivi ħafna u sfortunatament huma mhux kollha kellhom aċċess għal negozjati li kienu għaddejjin ma stajtx naqra' il-kommenti kollha il-lirċivejt, però żgur nista' nsejħilkom raskom illi ħan nipprova nweġibhom personalment kollha kemm huma. Issa jiena naħseb li hemm xertu punti li jridu nitkellmu b'mod preċiż. L-ewwel net il-proposti tal-Kummissjoni kienu diskussi kemm fil-Kunsil kif ukoll hawnhekk kienu appoġġjati anke f'dan il-Kumitat u jiena provajt fil-diskussjonijiet li kellna sabiex nipprova wkoll koll eh, naħdmu iktar nappoġġaw iktar dawk l-affarijiet li jistgħu joffru valur miżjud. Dawn il-bidliet jirriflettu dawn il-punti l-ewwel nett li aħna għandna bżonn spiritu Ewropew ta' veru għal dan is-suq intern. Irridu naħdmu iktar em, fuq dan l-ispiritu li mhux dejjem kien jidher u jinħass kif għal Sur Mario Monti u kol. Hebżon li verament nerqu il-kriterji ta' suq interna raw li lajnuna ija emmek su intern. Naturalment nafu li l-problemi kollha ma nistax insolvu maħna, però dan huwa dejjem l-ewwel pass. It-tieni ħaġa hija li hemm bżonn ta' ħafna iktar trasparenza ħalli kulħadd ikun jaf ħafna aħjar ma drittijiet tagħhom u uh, naħseb illi din ma tikkonċernax biss din dan ir-regolament dwar id-drittijiet tal-passaġġieri li t-diskrivi eżattament pereżempju xinu ma drittijiet tal-passiġġieri u anke meta kellna dan l-aħħar avveniment tal- ta' l-problemi li kien hemm fit-titjiriet mm. l-isprof vulkan U anka il-Ministru Belġan għalu dan, aħna għedin n-wedu l-konsumaturi li huma minn dawn id-direttivi jistaw jihdu benefiċċju aħna maħniġ għedin n-wedu għom illi maħna bidlu xejn, pero aħna għedin n-wedu għom illi ħajkun hemm tibdil u benefiċċju għal-konsumaturi kif ukoll għal-ħaddiema u għal-kumpaniji. Issa floqsma illi aħna għalissa għadna ma nistawx nimponu eh, u nintroduċu ċertu bidliet minħabba raġunijiet nazzjonali minħabba wkoll ċertu problemi oħrajn restrizzjonijiet fuq bażi nazzjonali, aħna hemm bżonn nimplementaw l-armonizzazzjoni minima ħalli bekk ikun hemm biżjed garanziji ħanipruvaw innaqsu l-piżijiet kemm jista' jkun. U nixtieq ukoll illi ngħidilkom għalfejn dawn id-direttivi huma daqshekk importanti għad drittijiet tal-konsumaturi. Aħna wkoll ħdimna ħafna iktar fuq il-kontratti il Dor u eh, aħna u kol nafu illi il-kontratti kollha din niprufaw inkopru permezz ta' din id-direttiva, u apparti minn hekk issa għandna din f'definizzjoni preċiża U għawek din id-definizzjoni għal dan il-konċett ta' dan it-tip ta' kontrat kienet tapplika biss f'sitt stati membri u issa qed nippruvaw nwessawha. Issa dwar eh, il-fatt illi jekk wieħed pereżempju ma kienx illi rid iħallas ċertu affarijiet oħrajn, ċertu spejjeż oħrajn, il-konsumatur mhux obbligat illi jħallashom. Din tapplika ħafna għall kumpaniji tal-ajru u għall vjaġġar Aparti minn hekk għandna dan id-dritt tal-irtirar u 12 stat membru jixtiequ eh, li jappoġġaw dan il-punt li dan u jirrappreżenta bla dubju ta' xejn titjib kien hemm xi stati membri però li hemm status quo dwar dan. Apparti minn hekk aħna nafu wkoll li fi 17 membru aħna qegħdin nippruvaw innamlu estensjoni tal-situazzjoni legali fil-situazzjoni tal-konsumatura parti minn hekk ukoll nafu illi memx aqqas responsabilta legali matul it-trasport u nafu li dan kien il-kas fl-Italja u fl a apparti minn hekk ukoll aħna din nipproponu xi ħaġa li ma teżistix fl-ebda eh, stat membru, però fil-permess tal-artiklu 31 aħna ħana provaw namlu il-sistema għal konsumaturi ħafna iktar trasparenti. Aparti minnek, aħna nafu koll li fil-qasam ta' dawn il-klawzoli li għandhom ikopru ħafna mill-loqsma permezz tagħhom il-konsumaturi għandhom ikollhom idea ħjar ta' x'inhuma drittijiet tagħhom u jiena naħseb illi il-konsumaturi fl-aħħar mill-aħħar importanti illi kun jafu din informazzjoni ħalbek aħna nkunu verament għamilna xogħolna tajjeb aperti minn hekk. <clears throat> Jiena nixtieq ukoll insaqsi mistoqsija lill-Kummissjoni dwar kif aħna ħana ħan ninterpretaw din id-distinzjoni li hemm fl-artiklu 4 Il-Kummissjoni l-ewwel net kienet qiegħda tipproponi l-armonizzazzjoni sieħa mbagħad fl-artiklu 4 għandna daqsxejn ta' restrizzjoni u l-flessibilità tal-armonizzazzjoni minima xorta waħda din sommu jiena nixtieq illi l-ġimgħa dieħla fil-qatt mal-Kummissjoni nsaqsih jekk huma jaħsbux illi u miex ħajkomplu għaddejjin bil-pjan tagħhom li jintroduċu l-armonizzazzjoni minima fċertu qasma u armonizzazzjoni sħiħa fċertu qasma ġifrini jkun dan il-mixed approach u uh, nishtiq ukoll nkun naf jekk dan l-armonizzazzjoni id-dawn it-tipi ta' armonizzazzjoni jaqblux mal-artiklu 14 ta' trattat minħabba illi dawn ir-regolamenti u tibdilit li ma proposti fissu intern jistaw ikollhom effetta veru mhux biss jekk huma jistipulaw standards minimis dan jekk jipproponu protezzjoni aħjar lill-konsumaturi. U naturalment jina nerġa' nisħaq fuq trasparenti li fuq trasparenza li importanti ħafna li żgur li tista' titjib anke permezz dawn id-direttivi li proposti. Okay, thank you very much. Well, I think... Grazie tassew. Ser nistaqsu sur Bronk biex nota dan il-mistoqsija un bat kun jistaj jwieġeb aktar tart. Ser inkomplu bi diskussjoni bir-rawn ta' diskussjoni tagħna, il kelema li Mr. Sirunja Vanju. Grazie ħafna, Sur President. Għanżon fil-qosor ħafna xina minix il-rapporter, il-shadow rapporter Evelyn Grebart, kif jaf kullħat, ma miex edha unnek. Mr. sur naf li inti l-tqajt marra Shadow Reporters u aħna kellna diskussjoni biex najdu eh, kien naqram għalla matul l-aħħar komitat imko flimkien eh, mal-grupp tagħna bejnietna bil-grupp tagħna u inti. L-essenzjali u li mnix ħaġa faċ u l mżon li nsibu żmien, imma rridu naħdmu biex insibu bilanċ tajjeb bejn l-armonizzazzjoni minima u l-armonizzazzjoni massima li ma jistax ikun Għagġin sert naqqas id-drittijiet tal-konsumaturi fatta ta' pajjiżi Imma bej l-armonizzazzjoni minima bl-eċezzjonijiet u l-armonizzazzjoni massima ma u kol bl-eċezzjonijiet il-qofelu li naraw li muma l-eċezzjonijiet u li ma bilanċ irid konna imma affarijiet fuq il-livell tal-kontratti, fuq il-livell ta' drittijiet tal-kontratti intkellem dwar trasparenza u l-ispirtu Ewropew jiena naħseb li l-problema mek edha u mek li jem bżon li assolutament li aħna nipruvaw li konna dan l ispirtu Ewropew li l-Ministru tkellem fuq qabel. L-armonizzazzjoni sħiħa u immirata eh, jidru eh, li dawn huma żewġ affarijiet li huma kontra xorxi ma jistax ikollok armonizzazzjoni sħiħa jekk inti timmira. Jew ikollok armonizzazzjoni sħiħa u allura f'dak il-qafas eh, tkun qiegħed tiddiskuti dossier se tibqa' dej bijom għal xur għal xhur sħaħ jew inkella li ikun hemm armonizzazzjoni immirata fejn id ikunu l-istess għal għal ċittadini Ewropej kollha. Nixtieq li tikkonfermana x'naf li tkellimt ħafna ma' Evelyn u wasalt waqt bil. Tikkonfermana minna kjoġbok il-kalendarju ġdijt li jidher li huwa differenti minn dak li għaw din litra li konna eżattament bl-eżatt hemmhekk għax matul il-btajja li rridu naħsbu fuq id-dettalji kollha imma li huma fundamentali fuq din id-direttiva. U fuq dawn id-dettalji hemm bżonn naqra żmien jekk eh, il-kalendarju jekk fim tajb ser ikun l-aħħar tas-sena 2010. Ux, grazzi. Uh, Mr. Rochefort. Sur Rochefort, grazzi ħafna Sur President, Aziz Andreas, grazzi għal din it-tabella l-ġdida, ovvjament ma nistawx minnu fih eh, nixorbuha biex najdu hekk għax għaw affert li nifluhom, imma l-ewwel ħaġa li qed raw, hija id-bidda eh, eh, naqra mhux ħażin din. Jien għetni qed nikkontesta l-fatt li hemm sitwazzjonijiet fejn titjib fil-ħarsin tal-konsumatur meta nħarsu lejn din it-tabella, naraw li ħajkunem hemm ħafna billa f'ħafna pajjiżi u f'ħafna artikli f'ħafna affarijiet ħajjitbidlu. U kif tafu f'sitwazzjoni li hija sitwazzjoni ta' minħabba l-kriżi ekonomika, hemm sfiduċja fil-rigward tas-suq intern li nies ma jafdawx u qed nagħtu ħafna bidli fil-konsumaturi. Tanqas minn qafas legali min ċert li l-intrapriżi bil-ħaġa ġoġobhom daqstant laqas. Imma kull kif għandna bidliet gbar hawnhekk u rridu nħarsu lejn dawn l-affarijiet. Jiena naħseb li l-problema mhix li naraw jekk l-affarijiet mhux ħajjitbidlu aktar għattajab mill-li għal-ħazin. L-affari miex li noqodu namlu bilanċ bejn l li huma mtejba li ħaj tejbu, jew l li ħaj għawlura, lura, li ħaj morru lura. L-importanti u li naraw li kull darba li xaħġa tmur eh, lura, ix ser tkun aċċettabli jew lew, jekk ix ħaġa li eh, titkun għamek bil-fors biex u eh, t-wassal għal sfiduċja fis-suq intern. Jekk inħarsu lejn il-każ Franċiż biex nurikom kemm komplikata din il-ħaġa, rid ngħidilkom li xi drabi hemm drittijiet tal-konsumaturi li qegħdin hemmhekk u li ma jistgħux jiġu applikati fil-prattika. Rridu nħarsu lejn l-affarijiet li jiġu applikati fil-prattika mhux biss eh, lejn id-drittijiet teoretiċi. Jiena nibsa ħafna li aħna fis-sitxur li ġejjin fil-pajjiżi membri tagħna ser ikun hemm aġitazzjoni straordinarja fuq din il-kwistjoni hemm bżonn li nkunu armati sa snina biex naħdmu fuq din il-ħaġa. Issa, Irrid nagħmel żewġ punti addizzjonali għan komplu niddiskutu imbagħad eh, hemm bżonn forsi li l-kollegi li mhumiex shadows jitkelmu aktar għax eh, hemm bżonn li naħdmu jkun il-kontribut tagħhom. L-artiklu 4 inti għadd u għamilt raġun li tagħmel mistoqsijiet il kunsir fuq l-artiklu 4. Jiena qed eh, nfittex il-ġebla filosofika bħal kulħadd fuq dan l-artiklu 4, nfittex id-dawl hawnhekk Però eh, ma, ma nasibx li eh, nistaw nistgħu nsibu hemmhekk. Hemm bżonn imma li naraw li l-artiklu 4 ma jgħidx li meta nibgħu fuq armonizzazzjoni minima ħajkun anqas tajjeb milli eh, ikun hemm armonizzazzjoni massima. Tal-anqas dan iwassal għal bilanċ. U naħseb mill ta' formulazzjoni nistgħu naslu biex ngħidu li l-armonizzazzjoni massima f'ċertu każijiet l-armonizzazzjoni <clears throat> minima f'ċertu każijiet trid issir Imma biex najdu għek eh, li miex ħaġa ħazina li nħallu għemmek, eh, eh, għax nafu li l-armonizzazzjoni massima hija laqwa ħaġa. Dik li aħna nsejħu ħafna drabi armonizzazzjoni mħalta hija diskussjoni ta' klim. Dan jiddependi mill-bilanċ li nsibu. Mbagħad it-tieni ħaġa li m'għandix tasam l-artiklu 4 ma li nsibuha ta' drabi fit-test Dan huwa il-famuż test ta' reżistenza u ta' konformità <clears throat> tal-eċezzjoniet fl-istati membri. Meta aħna ngħidu Anzi, jina favur l-istati membri jikkomunikaw l-istati membri testijiet ta' dispożizzjonijiet nazzjonali huma differenti. Ħalli nagħmlu b'tali mod l-normalizzazzjoni eh, minima stif fi trasparenza sieħa. Jina naqra xettiku, jina xettiku ħafna nsifu il-klim użati biex tiġi ġustifikata din is-silta meta qed ngħidu lil l-affarijiet għandhom ikunu assolutament meħtieġa d-difisa tal-konsumaturi x'qegħdin infissru hemm qed ngħidu assolutament meħtieġa. Waħna qed naraw li jekk aħna nsibu kliem li huma kliem biex ngħidu hekk anqas intransiġenti anke kiena naqbel mal-idea minnu fiħ l-affarijiet ħajdbidlu. Li jiena marriċ u li l-istati membri fil-waqt li jkomplu jkollhom approċċ komunitarju Kollhom is-sentiment li l-klim użati għat-test eh, eh, tant eh, huma il li dispozizjoni ħajit farku. Jekk aħna ħanajdu l-ewwel ħajaċċettaw imma mbagħad wara meta wieħed jgħaddi għat-test aħna naraw xinu assolutament meħtieġ, aħna naraw li n-nies l-importanti u li jiklu jixorbu li kollhom biex jgħaddu minn posta liħor. Però assolutament meħtieġ, dawn huma affarijiet vitali, allura hemm bżonn li nħarsu lejn dawn l-affarijiet biex insibu xi ħaġa wara li imbagħad eh, toffrilna garanzija għal ġejjieni. Illum f'dan l istaġu li qegħdin fih, eh, naħseb dawn huma l-affarijiet li jridu naraw, imbagħad wara dan il-pakett ta' emendi li rridu naħdmu fuq flimkien dak jiġi wara. Imma bil-mod ta' kif weġibna minn qabel fuq dak li jiena eh, ninsejjaħlu l-wording tal-artiklu 4 Kanna bżon nivvinta kunċa ġdidu fuq il kwissjoni preċiża ta' dan tal-konformità li eh, ħanatu seta l-Komissjoni fuq din il-ħaġa fu eh, u kol kif ħatimxie fil-proċedimenti fejn ikun hemm konflitti fuq din il-ħaġa. Jekk irnexxinna nimxu fuq dawn iż-żewġ affarijiet, wara jekk irnexxinna naħdmu emenda wara l-oħra u nsibu approċċ ta' konsens illi l għandna assolutament bżonnu. Grazzi. Thank you, Mr. Rochefort. Ms. Grazzi, Sr. Rochefort, l-onorevoli Turinen. Grazzi. Se bidanis. Grazie, Grazzi, l-ewwel net li rapporter ta' din il-ħidma tiegħu, ħidma komplikata biex isib dan il-bilanċ Mi Mhijiex ħaġa faċli. Jiena nemmen li aħna ilħaqna livell konkret dwar l-artikli vari fil-laqa bejn shadow rapporters. li illi issa irridu neżaminaw id-dettali. Illu minħabba li ma tantxanna ħin disponibbli għaliex nistgħu nitkellmu għal sija attual dwar l-artikli differenti. Illum mhux ħanqot nidħol firqaqat Għalix għanna l-btajjel ta' sajf illi matulhom nistaw nirriflettu xi ftit. Mill-punt di vista tagħna aħna aħna tajna garanzija ta' drittijiet tajbin għal konsumaturi Ewropej. U dan huwa lan tagħna. Iridu insistu dwar dan, u naħseb li dan nistgħu nagħmluh dwar il-modell għalina u importanti li nsibu modell li jkun sostenibli legalment. Hija ħaġa pożittiva li l-Onorevoli Diana Wallis mill-Kumitat Ġuri kienet preżenti fid-dibattitu tagħna. Jiena minix avukat imma din hija kwistjoni importanti anke mill-punt di vista tal-leġislazzjoni tal-kontratti fuq livell nazzjonali u għalhekk din hija sfida legali biex insibu bilanċ bejn il-leġislazzjoni differenti nazzjonali. Dan huwa għalek importanti li konna il-modell u importanti li neħdu konsiderazzjoni dak li jgħid il-Kumitat Ġuri. Dwar l-armonizzazzjoni issa. Huwa possibbli li jkun hemm vantaġġi grazzi għall armonizzazzjoni sħiħa skont id-direttiva. Jiena bħalissa ma rajtx id-dokumenti kollha, imma naħseb li hija possibbli. Madana kollu fir-riċerka tagħna għall-armonizzazzjoni sħiħa tas-suq intern hija wisq teorika u ma rridux ninsew illi pratikament kollox huwa ġdid għal daqstant minn aħna rnamlu din transizjoni b'mod gradwali din 27 stat membru neħtieġu ftit tal-paċenzja. Dan kollu kollu importanti u għalhekk armonizzazzjoni sieħa fejn tagħmel sens fejn ġib xi vantaġġi magħha. Għaliex aħna grupp tal-ħodor aħna konkreti fil-sib tagħna. Aħna ma rridux il nkunu teoriċi u astratti biss. Meta nitkellmu dwar rotta Ewropea, qabel tkellimna eh, dwar matul id-dibattitu mal-Ministru tal-Belġu, hemm rotta Ewropea b'referenza għal Schumann. Aħna rridu nsibu riżultati konkreti għaċ-ċittadini tagħna u din hija rotta Ewropea fl-opinjoni tiegħi li twassal għal solidarjetà ta' sibijiet komuni. Iżda din hija hija xaġa li ma ssirx mill-lejl nar U nistgħu biss nippruvaw, nibqgħu nippruvaw. Inti Andreas tkellim dwar it-trattat. Dwar l-artiklu erba' Pala rekwizit minnu, mina ma naħsibx li trattat tagħna mill milli aħna navanzaw dan il-mod. Palissa ma nafx eżattament interpretazzjoni tijak eżattament ċini. Naħseb li jett eżagġera xiftit dwar artiklu 4 għanna direttiva illi hemmhekk aħna rridu armonizzazzjoni massima dan huwa lan naqbdu fejn hemm l-armonizzazzjoni sħiħa biex naslu għal armonizzazzjoni massima. Diġa tkellimna dwar dan, ekk irridu namlu kapitlu kap kapitlu. hemm vantaġġ li wieħed ikollu armonizzazzjoni sħiħa, hemm il-kapitolu numru tlieta pereżempju. U anke parti mill-ewwel kapitlu u l-raba kapitlu. Iżda għandna xi dubji dwar il-bqija. Aħna flimkien irridu nsibu struttura flimkien ma' Shadow Reporters u anke aħna nibżaw xiftit minn dan il-test ta' effiċenza. Kif kienet jgħid l-Onorevoli Roxfor. Naħseb li kena laqa kostruttiva ġewwa Strasburgu. Dak li huwa importanti huwa illi insibu maġġoranza. Anke fid-dawl ta' negozjati mal-Kunsill. Biex bekk nkunu nistaw nippreżentaw xi ħaġa illi tkun forma ta' direttiva illi tħares id-drittijiet tal-konsumatur. Grazzi tal-kollaborazzjoni tagħkom. Wara btajjel tas-sajf naddu għad dettali u jiena nixtieq nixtieq ilkom il-vaganzi tajbin. Grazzi. Uh, Mr. Transafilides. Mr. Transafilides. Grazzi, Sur President, jien nixtieq nirringrazzja ir-rapporter. Jiena naqbel miegħu dwar l-ammonizzazzjoni mirata. Aħna irridu naraw li ma setturi Ikkunu tajbin għal armonizzazzjoni pal din. Aħna pala grupp naħsbu li kapitli 2 u 3 irdu jibqaw kif huma. Dwar ir-riski issa, il-konsumaturi jridu jkunu dejjem informati bl-aħjar mod biex ikun hemm miżuri xirqa biex jitranġaw l-affarijiet. Grazzi tal-kumment qasir tiegħek. għanna kelli moħra l-nervur tajla kora t-sebbilt u s-surabor. ċatti għor jishtiq jitkellem f'dan id-dibattitu qabel ma nisimu minnaħat tal-Kommissjoni un bat is-sur biex biċala l-nervur Sajler. Grazzi, Sur President. Nishtiq nirgrazzaw koll il-rapporter. Jien għandi mistoqsijiet. Zar. Dwar paġna numru 108 fl-istqarrija ta' spjegazzjoni inti titkellem dwar id-derogi settorjali u riski. Tista' forsi titkellem ftit aktar meta jkollok l-opportunità biex tgħidin eżatti xi tfisser b'dan u mbagħad dwar il-kwistjoni minn għalli artikolu 26 kwistjoni importanti fir Unit dwar id-dritt ta' rifjut jiena qed infittex kjarifikazzjoni dwar dan jiena kont qed inqallef dokument li natajna u dokument meħtieġ. Hemm xi punt ta' kjarifikazzjoni l-iktar dwar artikolu 13 dwar il-withdrawal period jiena rrid ukoll xi kjarifika dwar il-kuntratti fuq distanza u dwar il-kwistjoni ta' artikolu 28 tal-garanzija legali ta' sentej, mentri fl-Iskozja jadik ta' ħames snin. U fl-Ingilterra jadik ta' sitt snin. Nishti xifti trasparenza dwar dan, naħseb li importanti li aħna meta naraw id-dettali, eh, aħna neħdu konsiderazzjoni dan il-bilanċ irridu nsibu. Jina irrit xifti ta' kjarifika unek għalix huwa importanti Illi konna din il-karifika meta aħna qegħdin nitkellmu dwar xi emendi li jista' jkollna. Grazzi tal-ħidma tiegħek sissa. Grazzi tassew. Iva. Nafu li hemm xi differenzi fl-Iskozja. Nafu li dawn nistgħu nirranġawhom bejnietna. Is-Sinjura Korozza Bilt. Grazzi sur President, jena nixtieq nappoġġa ir-rapporter tal-armonizzazzjoni siħa mirata, fl-istess waqt jiena nixtieq Inwissikum dwar ir-riski illi indajfu leġislazzjoni komuni. Per eżempju, f'kapitolu 5, jekk għana jkollna stat membru wieħed dinja dwar il-kontratti mhux ġusti illi jkollu eh, kontrat fuq grey list u liħor fuq black list u liħor fuq lebda lista, inti kif tista' tħaffef il-kummerċ transkonfinali jew l-e-commerce, inti kif ser tħares il-konsumatur din ser tkun xi ħaġa komplikata, xi ħaġa li tħawadna. Jien nixtieq nistieden il-Kummissarju biex jgħinna biex aħna naraw x'inhuma l-ispejjeż tal-eċċezzjonijiet. Għaliex kull eċċezzjoni għal leġislazzjoni armonizzata għandha spejjeż għall kumpaniji l-iktar dawk żgħar li ovvjament ikollu jħallasom il-konsumatur. Id-drittijiet tal-konsumatur huma wkoll drittijiet tal prezzijiet kompetittivi, trasparenza u regoli komuni sejrin jgħinu biex jitnaqsu l-prezzijiet. Jiena naħseb li l-benefiċċji tas-suq intern u leġislazzjoni komuni jrid joħroġ biċ-ċar f'dan ir-rapport. Jien nixtieq ngħid li sur Rochefort li ovvjament ser ikun hemm ħafna diskussjoni fuq livell nazzjonali dwar kemm aħna tlifna u nwaħlu fl-Unjoni Ewropea u suq uniku. U hawnhekk hija responsabilità tagħna illi aħna nieħdu sem dawn id-dibattiti nazzjonali u naqbżu għal valuri tas suq komun, għal valur tal-konsumaturi, għaliex eh, jekk li għaliex ninsabu hawnhekk. Il-kol naqgħu fin-nassa tal-populizmu nazzjonali naħseb il-kol taqblu miegħi hawnhekk, jien fl-aħħar mill-aħħar nixtieq ngħid illi dan l-impatt fuq il-protezzjoni tal-konsumatur huwa marbut mal-proposta inizjali tal-Kummissjoni tal-2009 Iżda dan huwa mod tajjeb kif aħna nistgħu navanzaw. Artiklu 13 hemmhekk ir-rapporter huwa mexxa minn tliet xhur għal sena. Jiġifieri jaqbel mal-proposta ta' leġislazzjoni komuni għal l-standards għolin u jien naħseb li din hija dwar dritt tal-irtirar jekk wieħed ma jkunx informat biżejjed. Naħseb li dun huwa l-aħjar mod kif aħna nistgħu navanzaw biex nitkellem dwar xi elementi li aħna nistgħu narawhom bħala essenzjali għal ħarsin tal-konsumaturi u nipproponuhom għal standards komuni mhux inkomplu b'din il-kompetizzjoni u dan in-nazzjonaliżmu dwar min għandu l-aħjar u min m'għandux l-aħjar. Grazzi sur President. Grazzi tassew, Issu Robert. Grazzi ħafna Sur President u grazzi lil Andrea Schwab għal kommenti tiegħu il rapport u l-evoluzzjoni tiegħu fuq it-tema kull darba li jagħmel eh, il-kommenti tiegħu. Nagħmel ħames kummenti fuq approċċ. <clears throat> L-ewwel dejjem aħna jisna nagħtu importanza lill approċċ ekonomiku minn dak legali. Il-mira f'din id-direttiva ili eh, kunem hemm aktar attivitaj transkonfinali biex ikun hemm kabbira l għalhekk mal-kollegi Ġuvan u Digri aħna nħissu li din id-direttiva ħattejjeb u twassal għal konsensus l ewwel net jekk ittejjeb l-transazzjonijiet transkonfinali u jekk tejbu l-garanziji tal-drittijiet tal-konsumaturi l ewwel net irrid ngħid ukoll li hemm bżonn approċċ aktar Ewropew mill wieħed nazzjonali ma noqogħdu nibżgħu mill-inbidlu ċertu drittijiet jekk dawn imorru għal eh, situazzjoni fejn id-drittijiet jkunu aħjar fuq id drittijiet teoretiċi naqbel ma dak li qal Albert Rochefort, għaxem ħafna elementi fil-affarijiet li għandu xaqsmu ma' liġi, mux fi Franza biss, imma fi stati membri oħrajn. E Fil-pratika ma' ġux applikati, għallu rridu nħarsu lejn l-aspetti pratiċi ta' din id-direttiva. It-tretnet rritu ukoll ikun hemm approċċ aktar ta' protezzjonizmu milli ta' konsumerizmu. Dan huwa test ċentrali. Jien hawnhekk ninaqgħed mal-kummenti li saru mill-kollega Rochefort fuq l-ħtiġa assoluta dan tassew x-seri għal x-seri wassal, x-konsegwenzi seri kun hemm dak l-inxaqsa mażla politika b'mod partikolari l-istati membri. Ħaġa importanti ħafna tnin. <clears throat> U għawnek u kol jina naħseb li għameħtieċ li ma jkonniex approċ li noqodu naraw xsejjer tajjeb fuq naħa u sejr ħażin fuq naħħa oħra. Bizzejt ikun hemm element wieħed illi ngħidulhom isma' hawnhekk mortu lura biex il-konsumaturi ma jinaqdux magħna. U tikun hemm approċċ aktar ta' ċittadini aktar milli eurokratiku. Hawnhekk għandna lista mhix ħanqod indur id-dettalji kollha, però għamilna lista ta' ċertu punti li qed joħolqulna problemi flimkien mal-kollegi tiegħi ġuvan u li Grip. Imma ħaniħu biex żewġ eżempju l-ewwel net Eh, hemm punt li huwa importanti ħafna bħal per eżempju il-kontratti illi jisiru barra mill-bini eh, kummerċjali u il-kontratti illi jisiru eh, mill-bot mhux qed nagħmlu differenza bejnietom. U allura jiena naħseb jidu naħdmu fuq din il-ħaġa fl-imkien. Mod partilu dak li xaqsam eh, kontratti li jiġu firmati wara jkun hemm beħbib bib. L-artiklu 32 u il-klawzoli um, ehm, ehm, abużivi u fuq l-lista l-griża. Dawn semmejtuhom fir-rapport <clears throat> u bħala l-aħħar kumet nixtieq ngħid li aħna naqblu ma' dan il-kalendarju l ġdid li ġie propost. Thank you very much everybody. Grazie tassew l kulħadd. Jekk ħadd mandu aktar xi jgħid forsi se nikkumenta jien l-ewwel nett naħseb illi Andreas, inti ma ħabbarx il-kalendarju b'mod formali. Allura ħja nitkellmu dwar dan l-ewwel qabel kollox. Wara l-laqa ta' xedowt il-ġimgħa l-oħra? Li ġiet wara l-ewwel skambju ta' femmit tagħna, rapporter ippropona illi konna kalendarju li nata estensjoni, għalix naħseb li huwa importanti kif qalet is-Sinjor Turinen li nieħdu dan id-dokument magħna il-baħar biex nkun nistgħu naqrawh u naraw hemmhekk għandix dritt li jkollna temp sabiħ. Hemm 110 paġna allura hemm ħafna xogħol x'nagħmlu dwar dan id-dokument hemm xi proposti li jinstaqt nifurmakom dwarhom li qablu dwarhom ix-shadow reporters. L-ewwel nett, meta aħna narġgħu niltaqgħu wara il-pawża ta' wissu aħna ser ikonna laqa speċjali fit-2 ta' Settembru. Laqa speċjali tax-shadows. U din ser tkompli wara laqa tax-shadows li kellna fi Strasburgu. U din ser issir wara li ħna nivvotaw fl-istess kamra dwar ir-rapport ta' Senjura Rural, rapport tal-budget. Ser ikonna reġim sieħ ta' interpretazzjoni imma ser tkun laqa in kamera membri oħra li jixtiequ jipparteċipaw jistgħu jissieħbu flimkien ma' rapporter nix problema dwar dan. Sa din se tkun laqa in kamera għal membri. Mbagħad aħna ser nwafqu skadenza għall emendi li ser tkun dik ta' 18 ta' Ottubru fis-sitta ta' filgħaxija. L-eżami tal-emendi fit-18 ta' Novembru u fit-30 ta' Novembru u jinkludi xi possibilità ta' kompromess, imbagħad ser nivotaw fil-Kumitat fil-9 ta' Deċembru u smajtu mill-Ministru tal-Belġu illi huma ser jaħdmu bisħieħ huma ser komplu jaħdmu mill-qrib ma' rapporters u shadow rapporters biex jaraw jekk hux possibbli illi aħna nkunu kunu nistgħu nilħqu għafas taftejjin bejnietna hawnhekk għaliex naħseb illi tinħas ċertu urġenza li aħna nagħmlu progress fuq dan id-dossier. Huwa dossier importanti ma huwa dossier illi wassal għal ħafna nuqqas taftejjim. U opinjoni mill-ġdid minnaħat tal komissjoni u żgur il komissjoni sur minna minnaħat tal-Kommissjoni ser jitkellem dwar dan. Dina xi ħaġa mhux tas-soltu. Jiena naħseb illi mill-perspettiva politika jiena bħala xedow bħala President tal komitat naħseb illi rdu nżommu f'moħħna l-effetti u l-benefiċċji ta' din il-proposta. Kif qalu bosta kollegi aħna rridu nizguraw. u sabiex naraw il-punt legali bissieħ, jina naħseb li huwa veru li l-bażi legali titkellem fuq il-fatt illi leġislazzjonijiet differenti ta' stati membri jdu jorbu iktar li xurxin. Naturalment, jekk ma jkunx hemm din l-approximation ħad tkun diffiċli li naraw x'ikunu eżattament il-każijiet u għalissa aħna ma nistax nagħtu tweċib għal dan, naturalment. Nafu illi l-bażi kienet biżejjed. U din it trattiva però jekk timbidel b'mod totali u fundamentali ma sebx li hija tant diffiċli biex narawha issa Naturalment, sakemm nistgħu aħna nħanejnu u anka dwar dak li għandu x'jaqsam il-budget. xorta waħda hemm rabta mal-evalwazzjoni tal-impatt li kellna qabel. U naħseb li ħajkun impossibbli illi konna ċifri ġodda kompletament. aħna għandna l-bażi tal-evoluzzjoni tal-impatt li kellna fizikament. Ningrazzjak. Nisimgħu wkoll minnaħata Andrija Andrea Schwab jekk għandix bżonn ta' aktar jekk rridxi saqsik ta' mistoqsijiet, issa jiena nixtieq ngħid li fuq l-evalwazzjoni tal-impatt dan suppost kellu jsir sabiex nieħdu konsiderazzjoni il-miżuri fuq bażi individwali u naħseb li aħna konna din ninsaqsu għal iktar dettall dwar iċ-ċifri li jeżistu bħalissa u mhux qed nitolbu analiżi ġdida sabiex ngħidu lil nfusna aħjar ħalli eh, nkun nistgħu ninterpretaw dawn iċ-ċifri u xinu għal beneficju għal konsumatur minħabba li dan u għal prinċipali ta' din proposta. Jena nasab li għak diġi sanko u intom ikunu jistow jajnuna aħna nkunu eh, nistow namlu progress fil-fat. Aħna smajna u kol minnaħat tal- Ministru iktar kmini li l-fatt il-Presidenza Belġana tixtieq ħafna taħdem magħna u nixtieq Sur Endelhoff mill-Presidenza Belġana nixtieq ningrazzjah tal-li ġi hawnhekk magħna llum u naqgħad fid-diskussjoni tagħna. Andrea Schwab, tixtieq tikkonkludi? ħalli aħna nkunu nistgħu immorru l-vaganzi eċitati dwar il-fatt li ħanilħu ftejim effettiv għal din il-problema. Grazzi ħafna, Sor Presidenti, bajina ktibt set punti. Tkellimna fuq ħafna punti differenti, pero nitkellem fuq dawn is-set punti biss. L-ewwel net iva għandkom raġun meta edna aħna li aħna ftehimna minħabba li l-kollegi kienu qalu li l-proposta kienet għada diffiċli sabiex tifhimha għal din raġuni aħna kellna bżonn ta' aktar żmien għad dispożizzjoni tagħna, però jiena wkoll nixtieq ninżomm mal-protokoll tagħna, ġifieri il-rapporters kollha eh, provaw illi nilħu lan U ħanibqaw nipruvaw li sal-5 ta' Deċembru aħna ħanipruvaw nilħu ftehim. Ġifieri il-fatt li aħna din postponu id-deċiżjoni dan ma jaffetwax l-ambizzjoni tagħna illi aħna xortu waħda nippruvaw nilquftejn sal-aħħar ta' din is-sena. Din kienet deċiżjoni u dan huwa sentiment minnaħa tal-reporters u shadow reporters kollha. It-tieni ħaġa jiena eh, tal fatt li l-proposta tal-Kommissjoni u l-proposta li jiena jgħat eh, niproponi u koll jibbaza fuq l-artiklu 114 ta' trattat u għaparti minnek u koll il-fat li armonizzazzjoni minima hija miex bizzejiet bħala bazi legali kif kienet implementata anka fil-qasam tat-tabak u anka kif qalu il-rappresentant tal-Kommissjoni. Dan din l-approximation of laws miex bizzejiet hemm bażijiet legali oħrajn, però aħna ma nistawx nużaw il-bażi legali tal-artiklu 114, il-bażi legali nixtiequ jekk aħna umbat naraw li din id-direttiva tal-protezzjoni konsumaturi toqrob iktar li l-verżjoni li kanna qabel, rridu naraw issa xajġri, pero naturalment aħna rridu eh, nitolbu servizzi legali sabiex jitlu iktar fid-dettal din il-kwistjoni. Issa dwar l amministrazzjoni kapiklu b'kapiklu din kienet ukoll suġġeriment eh, li smajna diġa li aħna ġifiri rridu naraw kif ħat taħdem l-organizzazzjoni bazata fuq il-kapitli differenti, sa dwar il-kapitlu numru 4 li għandu jkun il-prinċipju l-iktar importanti, mbagħad għandna il-paragrafu wieħed A, wieħed B, wieħed C li fih għandna stipulat kif ħatkun l-armonizzazzjoni għal kapitli ta' wara. Jiena naħseb ukoll li l-titjib tal-test nifsu wassal għal fatt li l-artiklu 4 issa sar l artiklu kapitlu 2 u l-kapitlu 4 ċewa ħafna tekniku u eh, mhux daqshekk ta' benefiċċji fuq livell tekniku, però iktar ehm, kosmetiku biex ngħidu hekk, iktar għaddera. Issa dwar l-artiklu 4 jiena naħseb illi l-armonizzazzjoni sieħa hija proċess naturalment u aħna irridu illi l-istati membri, l-konsumaturi u s-soċjetajiet tagħna nħedġuhom sabiex jipparteċipaw f'dan il-proċess. Din mhix xi ħaġa li aħna niddubitaw, aħna rridu naraw x'nu għallan tagħna. Dan mhuwiex għan pożittiv jew negattiv, jiena naħseb li dan jista' jibdel l-status quo tagħna. U jekk l-iżvilupp tagħna ikun iktar maqut aħna nistgħu nilqu l-għanijiet tagħna. Issa aħna nafu wkoll illi hawnhekk bażikament hawn miktub illi ċertu eh, li sati membri ma jistawx jibdlu dawn il- dispożizzjonijiet u din mhijiex laqas xi akkuża lejn l-istati membri li huma għandhom regoli differenti fuq il-bażi nazzjonali minħabba li din hija realtà f'ħafna stati membri u aħna maħniex qegħdin nippruvaw nikkritikaw lil ħadd. U anka l-kollega Rochford kellem dwar il-punt li pereżempju fl-artiklu 25, anzi 26, 5b, illi jinsab fil-paġna 53 ta' traduzzjoni bl-Inglis dan il-dokument. U fit-tieni sentenza qegħdin ngħidu li dawn il-miżuri huma importanti ħafna sabiex aħna nipproteġu l-konsumaturi bl-aħjar mod li għandhom ikunu effettivi. Jiena ma nistax naraf kif hawnhekk l-Istati membri huma eh, abbozzaw ċertu regoli b'mod li mhux daqshekk pożittiv. Jiena naħseb illi Awek għanna problema fi traduzzjoni, pero din nistaw nitkellmu aktar l-qoddim, awek fil-ħamsa be għanna dispozizjoni illi aħna rridu n-deċidu eh, eh, kien hemm deċiżjoni wkoll tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja. Numru 16. Però din miex twaqqaf li l-istati membri milli huma jirrispettaw dawn id-dispożizzjonijiet. Qed din dispozizjoni għattejt tgħid biss li l-miżur għandhom ikunu proporzjonati u effettivi. Issa ngħaddi għal punt qabel tal-aħħar tiegħi is-sur li din id-direttiva tibdel ħafna u jiena nixtieq ukoll koll najt illi din dawn il-correlation tables fil-fat eh, jibbażaw fuq il-proposta tal-Kommissjoni, proposta oriġinali tal-Kommissjoni u aħna u koll ednejtu minna l-proposta tiegħi, mitan tibdel ħafna minn dak illi kienet bidlet u proponiet il-proposta oriġinali tal-Kommissjoni. U għadin raġuni kwestjoni tal-evaluazzjoni tal-pat kif għadna kemm id-diskutejna, jena naħseb li permezz ta' din id-direttiva aħna nkunu qegħdin nimxu iktar il-qoddim, ikun qegħdin nagħmlu pass il-qoddim u vantaġġi ta' dan l-ewwel pass li ħan ħajkunu żgur il-vantaġġi illi ħajkunu riflessi fil-evalwazzjoni tal-impatt tal-Kummissjoni. Allura jiena naħseb illi eh, nistgħu forsi nagħmlu daqsxejn inqas però importanti li nimxu fuq fid-direzzjoni li kienet proposta minnaħa tal-Kummissjoni. Eżis kollegi, grazzi ħafna tal-kummenti, grazzi ħafna tal-appoġġ tagħkom jiena qed nistenna bil-ħerqa nerġgħu niltaqgħu wara is-sajf ħalli nkunu nistgħu naħdmu iktar fid-dettall dwar dan il-punt anka dwar il-qasam tat-tabak nixtieq illi nkunu nistgħu naħdmu iktar fid-dettalu jina nittama li mbagħad wara s-sajf aħna nkunu nistgħu nerġgħu eh, niltaqgħu hawnhekk u naħdmu flimkien u nippruvaw nsib soluzzjoni matul il-Presidenza Belġana. Grazzi. Good, well thank you very much indeed um, Andrew Svab, uh, for leading this. Grazzi ħafna Sur Andrea Svab, tal-li meċċej dan ix-xogħol daqshekk kibes, Sinjura Turen, xtaqt li inti tikkonkludi. Iva, xtaqt illi nitkellem minħabba li inti għet illi ma fimtnix dwar dak illi jiena qed fuq l-artiklu erba'. Mhuwiex il-punt tekniku dwar fejn dan il-punt għandu jitpoġġa din miex il-problema. Il-problema hija dwar li ma hija l-bażi legali ta' din id-direttiva. Inti taf dwar xed nitkellem u inti taf ukoll li eh, aħna diġà diskutejna dan ma' Shadow Reporters u ħankomplu nerġgħu eh, niddiskutu għaw jiena xtaqt li ngħidha din minħabba li ma naħsibx li kien eh, kien kumment ġustifikat. Iva, Jina naqbel li dik kienet il-konklużjoni u kif għedtilkom iktar kmini riżultat tal-laqa kienet li aħna ħnippruvaw nilħu ftehim dwar xi ftit mill-bidliet strutturali inti proponejt. U rridu naraw jekk aħna naqblux issa dwar dawn. Naturalment, mux il-kollegi kolla jaċċettaw l-idea tijak kolla, pero dan ħajkun lantana fil-laqa ta' 2 ta' settembru. Naraw kif nistaw nimxu l-qoddim. U naraw kif nistgħu ndaħlu d-dettalji bl-aħjar mod. Naturalment jina ninsab ċertu ukoll illi inti ħat istiden kemm lill-Kummissjoni jekk trid u anke lill-kollegi naħseb li din tkun xaġa tajba ħafna, speċjalment konna xi informazzjoni disponibbli minn din l-informazzjoni tal bottiva Grazzi ħafna, Sur President, naturalment jina naf li Eh, aħna għanna bosta għanijiet li rridu nilħu, aħna rridu nibat l-ewel qabel kollox dan il-sinjal politiku illi dan din l-organizzazzjoni kompleta tittibqa għan minnaħatana u jahna tkellimna u koll li rridu namlu proposta. Iżda din mxie formula maġika kif għettilkom id-differenzi bejn l-istati membri, aħna maħniċ għadin naddu ġudizzju fuqom. Wanka hemm fl-artiklu 4. Jiena naħseb illi daw l-affarijiet mhumiex pożittivi biżejjed u hemm bżonn li nmexxu d-diskussjoni ħalli nagħmlu iktar, nilħu iktar affarijiet u jiena lest illi nagħmel proposta tu kompromess minna għati, però ma nistax nipprovdilkom xi formula maġika u eh, irridu naraw ukoll noqogħdu attenti li ma jkollniex stennijiet li ma jistax eh, ikunu realizzati fil-fatt. Ningrazzjak. Okay, well, um, let's close that item. Grazzi ħafna nixtieq li nikkonkludi dan il-punt. Grazzi ħafna Andrea Schwab u aħna ħankomplu naħdmu dwar dan il-punt fit-2 ta' Settembru. Għad fadlilna punt ieħor fl-aġenda tagħna, ziż kollegi, kieġobkom xi titilqu minħabba li issa nixtieq li ngħaddu għall punt dwar il-budget dan huwa xogħol ta' tħejja għall laqgħa tagħna ta' 2 ta' Settembru allura kuntent ħafna li għandna rapporter Sinjura Rulas li ħadd tkellimna dwar il-proposta tagħha u nixtieq illi nara minn jekk il-shadow rapporteur summi xewek, għannas Van der Kamp. Is-Sinjora Xordu Mosa mhix qiegħda hawnhekk ma nafx ma' ħaj jitkellem fis is-soċjalisti. Is-Sinjora Styler ħad titkellem fissam il-soċjalisti. Is-sur Trenta Filidis mux jgħatawek. Laqqas ma naħseb għanna quorum. Snjeru la kieċba. Vielen Dank, Vorsitzender. Ich glaube, wir können... Grazie ħafna, Signor President. Sir President, jina naħseb li ħana nistaw namlu dan kollox fil-qosor ħafna b'mod iffukat ħafna l-ewwel net nixtieq illi natikom aħbar tajba ħafna l-ewwel net fl-aħħar ġimgħa aħna rċivejna tweġiba tagħna minħa tal-Kummissjoni dwar il-proposta tagħna tal-pilot project u l-xogħol ta' tħejja l-aħbar tajba hija illi f'dak li għandu x'jaqsam l-azzjoni ta' tħejja anke f'dak li għandu x'jaqsam il-miżuri ta' kontroll fil-politika tal-konsumatur nastafu li dan għandu x'jaqsam mal-scoreboard u din l-azzjoni ta' tħejja hija kienet mill-qwa minnaħat l-Kummissjoni u illi u ma jappoġġaw il-proposta tagħna u ma jappoġġaw ukoll il-proġett pilota fil-kontest tal-Single Market Forum ma però parti minn hekk kien hemm kumment ukoll dwar l-20 source differenti ta' suq eh, intern u eh, aħna rajna wkoll li kien hemm mħabba din il-fatti rapporti mhumiex meħtieġa rridu naraw jekk kif ansibu soluzzjoni. l proposta tagħna kienet li dan il-proġett ikun integrat fil-Single Market Forum aħna kellna laqgħa ta' tħejjija fid-9 ta' Novembru u l-Kummissjoni suġġeriti li ħatamel i dan ix-xogħol, ġifieri li tintegra iktar dan il-proġett fis-Single Market Forum, ħalli dan is-Single Market Forum ikun verament għodda tajba sabiex aħna nilħu riżultati pozittivi u jina nittama li aħna nkun nistaw naqblu bejnietna illi aħna nkun nistaw nintegraw dawn il-proposti U anka jiena naħseb illi Single Market Forum jista' verament joffri valur miżjud kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għall-kumpaniji u anka f'dak li għandu x'jaqsam il-finanzi aħna rridu nagħmlu għaċara f'kull azzjoni li aħna nimplementaw illi dawn huma azzjonijiet li huma maħsuba għall benefiċċju tal-kumpaniji kif ukoll taċ-ċittadini. Issa anka Eh, nista' ngħidilkom milli fl-aħħar ta' ġimgħa li għaddit fil-bidu ta' din il-ġimgħa aħna rċivejna wkoll l-ewwel reazzjoni min-naħa tal-Kunsill dwar dan u meta wieħed jagħti sal il proposti tal-Kunsill nistgħu naraw li ġara propju dak li konna qed nibżgħu li jiġri ġifieri illi anka dwar il-ħlas, il-ħlas naqqas ħafna u jiena naħseb illi hemm proġetti li qed jimxu bil-mod u li għandhom bżonn l-appoġġ finanzjarju issa aktar minn qatt qabel u għal ir raġuni jiena naħseb li flimkien rridu nitkellmu mal-kumitat tal-budget ħalli il-Kummissjoni terġa' tidħol iktar f'dan ix-xogħol u illi ma jaċċettawx il-proposti minn tal-Kunsill, però jiena naħseb illi importanti ħafna li jkollna proposti u idejat tajbin ħalli nħeġġu l-parteċipazzjoni tal-konsumaturi, minħabba illi nafu illi hemm diskussjoni pubblika fuq il-kriżi finanzjarja, fuq il-budget, fuq id-dejn u dawn huma affarijiet li ma nistgħux ninsew. U allura huwa importanti issa aktar minn qatt qabel li aħna nerġgħu nħeġġu il-moviment tas-suq intern ħalli jkompli jiżviluppa anke fil-kamp tal-informazzjoni għall-konsumatur, ħalli bekk il-konsumaturi u ċittadini tagħna jkun jistgħu jieħdu benefiċċju dirett mid-dan ix-xogħol li aħna qegħdin nagħmlu. Grazzi. No, well, no, thank you very much indeed for doing that uh, clearly, and I think. Grazzi ħafna din il-prezentazzjoni ċara u anke xogħol li fuq il-proġetti pilota fejn is-sur Vandenkamp żied nota fuq il-negozji ħalla l-frott tiegħu u rajna hawnhekk dan. U inti semmejt fuq l-importanza li dan kollu joħroġ fil-ħin u dik hija ħaġa wkoll essenzjali. Is-Sur Vandenkamp menessa, bad nitkellmu fuq l-iskeda. Grazzi ħafna. Nixtieq nibda billi nirringrazzja l sinjura Rula, l-kollega tiegħi, għal dan l-abbozz ta' rapport. Huwa minnu illi wasilna naqra tard. U ma insomma, aħjar tard mill-laqat. Pala regola ġenerali, hmm, nista' ngħid li nista' ninaqat ma dak li qed tipproponi u trejti is-Sinjura Rule. Minħal iż ma nistax nifhem dak li aħna rridu namlu, kif aħna għanna res u l-kommenti tagħna għall-attenzjoni tal-Kunsilja naqra ta' problema teknika din. U t-tielet kommenti għaj u ovvjament fu il-kalendarju. L-emendi res u għom għatnax ta' għawissu, ovvjament sa' dakinar kulħadd ħajkun bil-vaganzi. Allura x'ser nagħmlu? Um, I think Mr. Van Sur Van Den Kamp, ma tantx għandna għażla fuq l-iskeda xirridu nimxu mażmin ġenerali allokat għal budget u kija ħaġa korretta u nistiden l sunjura Rula biex titkar fuq din il-ħaġa l aħna għadikonna konna laqa speċjali fit-tini ta' settembru x'nivutaw fuq dawn. Allura ħajkolli ngħidlek illi qabel ma tmorru għal-vaganzi tagħmu naqra fuq l-emendi. ġeppa issa jew inkella ħatali l aħħar Iva, nista' nagħmel forsi proposta jiena għalija kien ċar ħafna li naturalment aħna rridu nagħmlu din il-laqa fil-vaganzi u allura jiena ipproponejt li nagħmlu laqa fil 30 ta' wissu bejn il-Shadow Rapporters u aħna nippruvaw naqblu bejn dawn l-emendi ma nasibx li ħajkun hemm konflitt partikolari bejn il- <clears throat> Gruppi politiċi jina nasab li l-qasma jħakonna bżon ta' interpretazzjoni minħabba li nissaw nitkelmu bl-Inglis fejn jitna sabiex nitkelmu fuq dawn l-emendi. ħalli bekk jirna xilna aħna namlu din il-laqa minnajr mantelfukom mill-pjanijiet tal-vaganzi ta'kom. kom u namlu fl-ħar ta' wissu. U anke f'dak li għandu xaqsam l-emendi orali, naturalment jina l estalin l-ħak kull tip ta' kompromess minħabba li il-ħina fasu nisabu f'periodi pjuttos diffiċli issa anka dwar il-problema li semmejt inti aħna rridu fuq il-prinċipju nipruvaw nagħmlu dak kollu li nistgħu. Aħna rċivejna l-proposta tal-Kummissjoni u aħna din irċivu wkoll tweġiba sa ftit ftit min-naħa tal-Kunsill dan kollu huwa ibbażat fuq il-proċedura ġdida li kienet implementata minn wara Trattat tal-Lisbona. Issa il-Parlament għandu rwol ġdid ta' rwol iktar imsaħħaf fil-kod deċizjoni. U hemm kondizzjoni ġodda li aħna għadna madrajnijom, xo għalek rridu nagħmlu t testijiet li hemm bżonn nippruvaw nidrawhom. U anke dwar it-tweġibiet li aħna ħinxif minnaħat tal-Kunsill. Aħna rridu kol naħdmu mal-Kumitat tal-Budget sabiex nipreparaw it-tweġibiet tagħna. Pero dan nistgħu nagħmluh iktar tard ningrazzja. Iva nifhem, is-sekretarjat għal dawk iċ-ċifri ħarġu biss il- ġimgħa tal-ġimgħa l għaddit pero l set membri setgħu jarawn, pero għandek prosit għal dan il mot inġenjus li tiħriġ bih biex nitrattaw l-emendi. Sinjura Steiler, grazzi ħafna sur President u grazzi l-rapporter tagħna lis sinjura Rula u tenni dak li qalu l-kollegi ta' qabel jiena naħseb eh, ħafna mill-li għanonek nistgħu appoġġaw ħafna u tini kwistjoni fuq dik tal standardizzazzjoni u leġislazzjoni dak huwa punt importanti punt ta' <clears throat> nerxaq samma l-importanza tal-attivitajiet kummerċali li inti semmejt ħafna drabi li ma tantx tingħata importanza. Mbagħad ħaġa aktar importanti għal kwistjoni ta' solvi din hija ħaġa dnew kif kemm ngħinuha din bħal organizzazzjoni lil solvi dawn huma affarijiet irridu niċċarawhom u inti ksib din il-ħaġa fil-klim li inti qed dan huwa punt importanti li solvit natuwa eh, rizorsi biex tagħmel xorla kif suppost u din ħagġa ħaġa li qed taġita għal kulħadd. Il-punt erba' il-punt fuq is-Single Market Forum dak punt jiena nappoġġah u kuntenta li inti għafast fuq u punt sitta l-ġlida kontra l-frodi u t-traffikar illegali huma affarijiet li huma importanti ħafna għax-xogħol li aħna nagħmlu. Imbagħad f'punt minja qed titkellem fuq il-kontinuazzjoni tas-servizzi u studji li jisiru li jkun hemm monitoraġġ fis-suq finanzjarji tal-Istati Membri. Dak huwa punt importanti. Allura naħseb inti l-qatt il-kwistjonijiet ewlenin li huma importanti u li hemm bżonn li nsolvuhom allura jiena ħirqana biex nara l-votazzjoni fit-tieni ta' Settembru grazzi għax-xogħol Thank you very much. Uh... <clears throat> Grazie ħafna Sur Buzoj, grazie ħafna Sur President, ħafna affarijiet ġant għallu għallura jena ħanżon fil-qossar l-ewwel net jena kuntent bil-kummenti kollha li sinjura Rule għamlet fl-opinjoni tagħha u fix-xogħol tagħha. Jiena naqbel ħafna li aħna għanna nkomplu b'dan il-proġett, Single Market Forum, u li nkomplu nafsu biex dan jimxil qoddim. Kontent li inti ksibt tweġiba pozitiva bil komissjoni Ewropea, kellna laqata tħejja u għaluna li huma flessibli ħafna forsi mhix idea ħażina li u koll nasbu għattini eh, proġett pilota fuq is-servizzi li jitrattaw eh, l elmenti Dan biex ikun flimkien ma' Single Market Forum. Jina kontra portera solvit. <clears throat> Dan huwa netwerk importanti illi tassew jgħin ċittadini u n-negozji biex jifrankaw ħin u flus. Kontra fejn joqogħdu jitaraw il qorti għal kull ħaġa ta' xejn. U sorta ħażina is-sena l-oħra ma nexxinix li konna linja separata buġetarja għal solvit jieħa nagħmel emenda u nisab ċert li ħajkun hemm appoġġ biex nista' jkun hemm linja budġetarja għalija għal solvit Ħanet nixtieq ngħid li naf li l-kalendarju naqra jibes 12 ta' wissu, ma tantx nazla fuq din id-data, però jiena ċert li fil-qatana fl-aħħar ta' wissu ħan iksbu konsensus u kif ġara s-sena l-oħra. Ikolna konsensus qawwi illi eh, jinġabar f'dan il-kumitat fuq din l-opinjoni. Grazzi ħafna, forsi xi żewġ punti minna ħatijaj bħala ċeru pala <clears throat> u kol kalli fissem il-grupp. Jina naħseb illi Din hija opinjoni bilanċata ħafna minna ħatana mod partikolari fid-dawl tal-pressjoniet li hemm fuq il-budget kif qalet is-Sinjura u fid-dawl tal-ammont relativament xkejken eh, ta' flejs dan il-kumitat huwa responsabbli minnhom. Aħna b'mod ċar fukana fuq affarijiet li ħatu benefiċċji l-ekonomija reali kif għattint eh, rapport f'punt tlieta. Aħna qed nitkellmu fuq il li nagħtu benefiċċji eh, lis-suq waħdini eh, u li dan jista' jagħti lill-ekonomija b'mod ġenerali. Fejn budget eh, tnaqsu, nridu <clears throat> naraw kif nistgħu ndrizzaw l-impjiegi u naraw kif ikun avvantaġġi għas-suq waħdini u naraw kif ekonomi is-swieq lokali jistgħu jimxu l-qudiem meta l-ekonomija ġenerali tkun staġnata fuq solvit, aħna eh, dejjem kellna appoġġ konsistenti rridu naraw li nibnu fuq dan ix-xogħol ma naraw li ma jaqax lura għal fejn kien qabel. Ma raġgħux mar lura minn bdejna. Nafri ser jkollna l-appoġġ fuq din il-ħaġa. Ma nafx hekk xtaqx eh, tala eh, forsi tikkonferma li skeda u kif ħanaħdmu forsi tkompli fuq xi punti oħra nisimgħu mix-shadows. Iva fil-qosor ħafna, dwar dak li qari sur Bużoj naturalment jiena nilqa jekk inti tagħmel emenda fuq eh, solvit naturalment nista' eh, ngħidlek ma nista' li żgur li ħajkun hemm kompromess u appoġġ dwar dan ma sibx tkun problema u naħseb illi fit-tletin ta' wissu żgur illi ħajnexxilna aħna niftemu malaj malajru li konna mbagħad il-vot li kun jimxi tajjeb u kol fit-2 ta' settembru u importanti illi rappresentanti tal-komitati l-iktar importanti jkunu prezenti. Waluna importanti li ħna nifuntaw b'maġġoranza importanti u maġġoranza relevanti, grazzi. Shadows will meet on the 30th. Mena, xedaw sant kon 30 biex jissolvu kwistjoni fuq l-amendi, xi skadenzi u l-linji budgetari fil-dettal li għandu xasmu l-emendi ħa turċivu għam minn bat mal kemm jisir kunu wara. Ma batu speċjalisti fuq il-budget minn il-Kommissjoni, ġifri ma nix kontribut mill-Kommissjoni, grazzi ħafna ħajdi għal Motta kif trattajt eh, dan huwa metodu ta' effiċenza li soltu naraw minn għandek. U bad nerġgħu eh, nittrattaw dan għattini tieni ta' Settembru. Mena hekk ħanal għal-lejla naqra ktar kmini milli kellna pjanat, però għadha <clears throat> kumitat ħajiltaqa' fl-10 u nofs biex nisimaw l-opinjoni ta' sur bużoj fuq il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-komunità mbagħad eh, prezentazzjoni ta' studju importanti li sur ġovan bħala Eh, rapporter eh, fidan dan il-komitat eh, <clears throat> għamel fuq l-impatt ta' reklamar fuq l-inġibat tal-konsumaturi, imbagħad fitli taħħa nitkellmu fuq l-istandardizzazzjoni Ewropja fuq il-ġejjini taħħa, imbagħad għandna rapport missur panzeri fuq liġi l liġi ċivili u l-programm ta' Stokholma. Dak huwa xogħol mela qabel ma nifqu għas-solf. Koordinaturi dawk il-koordinaturi li hawnhekk għadha fil-għodhom niltaqgħu fid-disa' f'dis-sala stess. <clears throat> Ġifiri, nara l-koordinaturi għada fid-disa pija flasġa nofs eh, saħħa l-lum unna ġurnal laqa